illi nikkontrollaw l-implementazzjoni tal-budget kif ukoll il-fond ta' svilupp hemm il-kwistjoni ta' eh, kontabilità ta' kontroll fuq l-attivitajiet finanzjari tal-Parlament, l-effettività tal-Parlament, kif ukoll il-budgets tal-aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-ġlida kontra il-frodi l ekwa fl-interess tagħna li jkollna relazzjoni tajba mal-Kummissarju li xaħna nixtiequ nagħmlu progress fuq dawna il-kwistjonijiet kollha għalhekk aħna ħirqana ħafna għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Aħna ressaqna 25 il-mistoqsija bil-miktub nirringrazzja l-Kummissarju tal-tweġibiet li għaddinna u żgur li l-kollegi għamlu referenza għal xi minn dawn l mistoqsijiet issa. Nerġgħu lura l-President. Iva, grazzi issa Pavel Voboda mill-Komitat tal-Affarijiet Legali. Grazzi President, kollegi, fissem il-Komitat tal-Affarijiet Legali. U għapjaċir tagħna li nilqgħu li l kummissarju Ottinger, kummissarju inti taf li fil-portafol tiegħek issa kollok u ukoll il rizorsi umani Jiena dan insejjaħlu l-koordinament tal-ħaddiema u tal-politika amministrattiva iżom standards f'dak li huwa recruitment li itejjeb ukoll il-mobilità tal-ħaddiema kif ukoll jassigura li jkun hemm ambjent fuq il-post tax-xogħol li jkun wieħed sigur. Kif tafu, il-kumitat tagħna huwa responsabbli intirajlja għall amministrazzjoni Ewropea eh, miftuħa u trasparenti kif ukoll għal regolamenti dwar l-ħaddiema li mniżlin f'artikli 298 eh, u artikli 300 u fost oħrajn. Għalhekk il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u li jiddiskuti dawn il-kwistjonijiet miegħek u żgur li ser ikollna diskussjoni tajba grazzi. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Komissarju Oettinger għal 10 minuti. Grazzi, President, President Kressler, President Svoboda. Grazzi is-sena tajba lil kulħadd lilkom l familji tagħkom u anka l kollegi tagħkom. Nishtiqilkom l-aħjar għall-2017. Jina sentejn ilu ġejt eh, maħtur pala kommissarju tal-ekonomija digitali. U eh, kelli diskussjoni għawek ma'kom dwar kustjoni ta' interess għalija u għalikom. U kelli pjan ċar u nista' ngħid li ħafna minn dak il-pjan ġi implement, implementat eh, F'tak li hija d-diġitalizzazzjoni, il bdejna bid-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija u fl-2017 flimkien mal-Konsil Parlament ser inkunu qegħdin naħdmu fuq ċertu leġislazzjoni. Illum qed nitkellmu hawnhekk fuq il fuq il-budget. Din hija diskussjoni serja ħafna lija. Mm, minn perspettiva politika u anka minħabba fl-edukazzjoni illi kelli jina minn dem kont interessat fil-budget, jina kont immexxi kumpanija ta' awditjar, kont rappresentajt il-Baden-Württemberg reġjun tiegħi 26 sena, għamilt ħames snin bħala mexxej tal-gvern ta' dak ir-reġjun. Kont responsabbli minn budget ta' 40 biljun euro. U eh, taħti kien li kelli daqs 230 il-ħaddim. Issa f'dawn l-aħħar seba' snin jina kellix naqsam mal-CEF, mal-riċerka, ma' inizjattivi oħra wkoll u permezz tek kelli l-opportunità illi nikkontribwixxi għal dak illi għal ħidma li kienu bdew il-kummissarji ta' qabli fostem il-kummissarju Giorgieva. Għalhekk jiena jgħat qoddimkom illum hawnhekk bċertu responsabilta naf illi fit-tlet komitati illi hawn rappreżentati hekk ħaddiema professjonali ħafna u għalhekk huwa fl-interess tiegħi li kolli dialogu um, trasparenti dialogu fil-font f'dawn is-snin li ġejjin. Naħseb illi hemm bżonn li jkollna dan sabiex ikollna um, politika budgetarja effiċenti. Il-politika budgetarja hija hija importanti ħafna. U dan japplika għal pajjiżi differenti, Franza, Renju Unitu, u pajjiżi oħrajn, għalhekk jiena nappoġġa inizjattivi tagħkom, inizjattivi ambizzjużi li għandkom sabiex naraw li f'dan it-trattat kif ukoll fil-futur intom ikolkom leħen indaqs daqs il-konsil. Dana ser ikun essenzjali għal-parlament e kif jiġri wkoll fil-parlamenti lokali, nazzjonali u reġjonali dinja l-kultura Ewropea u hekk għandha tibqa'. Issa dwar dwar l-istaff, dwar il-ħaddim, għandna bżonn ħaddiema professjonali jina ser nagħmel għal għajsa sabiex nara illi l-esperjenza, il-kwalifiki u il taħriġ tal tal tagħna ikunu l-aħjar li jista' jkun rridu l-iżjed imħuħ intelligenti fl-istituzzjonijiet tagħna, kemm fil-Parlament, fil-Kunsillu u anke fil-Kummissjoni. Naħseb illi għandna ħaddiema li ħadmu magħna li huma ħaddiema tajba ħafna u aħna x xurtjati li għadna t lejna l-iżjed nis kompetenti. Pero minħabba il-dak li jem tiġri fid-dinja ta' xogħol minħabba l-offerta li jem ġejja mis-settur privat, Irrid konna l-ambizzjoni aħna li ma naqtawx l-ura. irridu dejjem nimmiraw li konna ħaddiema mill-iżjed kwalifikati. Irridu naraw illi nħarsu l-mobilità tal-ħaddiema tagħna li jkollhom l-opportunità li jibqgħu jedukaw ruhom u jħarġu ruhom, speċjalment Speċjalment l-40% tagħhom li qegħdin f'pożizzjonijiet eh, maniġerjali dak huwa lantana tagħna sal-2019. Jekk inħarsu lejn il-Direttorat tal-Enerġija u f'DG Connect jiena hemmhekk irnexxieli nikseb xi suċċess għaliex irnexxieli nippromovi iċ-ċansijiet tal-ħadd il-possibiltajiet tal-ħaddiema nisa sabiex dawn ikunu jistgħu jilħuqu pożizzjonijiet aħjar. Ser publika u koll dokumenti dwar l-opportunitajiet n-daqsa l-ħaddiema dwar id-diversità kif ukoll dwar il-libertà tal-ħaddiema illi jaddu minn post liħor. ieħor Ser nisma l-argumenti koll anka dawk favur il-nies LGBTI. Importanti nirrispettawhom sabiex inkunu qed nipproteġu anka il-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs. Jekk inħarsu lejn ir-risorsi umani, hemm inqas minn 6% li qed eh, eh, li qed niddedikaw għal dawn l-iskopijiet. Huwa magħruf li l-effiċenza fil-risorsi umani nistgħu ntejbuha ħafna u fl-istess ħin nkunu nistgħu wkoll nifrankaw il-flus. Il-Kummissjoni bħalissa edha tifranka wieħed fil-mija kull sena, l-antana għal nifrankaw ħamsa fil-mija kull sena. Bekk nkunu minna kontribut sostanzjali għal-budget Ewropew. Fl-istess ħin ma nistawx eh, nikkompromettu il-prestazzjoni tas-settur tagħna. Imbagħad dwar Brexit, il-President tal-Kommissjoni ħatar l-Sur Barnier sabiex ikun responsabli minn dan il-qasam, pero jina se nikontribwixxi permezz ta' kalkoli permezz ta' eh, li niprovdi li jkun hemm sitwazzjoni ġusta għal ħaddiema li huma Ingliżi u li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea. U beħsin li nikkontribwixxi wkoll billi nara kif nistaw namministraw il-pensjonijiet b'mod ġust fuq terminu medju u twil. Xtat, nirribatti wkoll għal kritika illi kienem kontrija f'dawn l-aħħar ġimgħat. Jina m'għandix naqsam xejn ma' lobby groups. Jina m'għandi l-ebda isħma f'kumpaniji ta' enerġija, kumpaniji li jipproduċu l-karozzi, xejn minn dan. Jina ġeneralment eh, nisma l-parir tal-esperti illi ikunu ġejjin minn dawn is-setturi. Imbagħad f'dak li huwa reġistru ta' trasparenza għandi iżjed suċċess minn kwalunkwe eh, membru ieħor tal-Kummissjoni. Imbagħad fil-qasam tal-ekonomija diġitali kull fejn hemm xi periklu għal kumpaniji Ewropej, kull fejn hemm kumpaniji li għandhom interess partikolari fl-ekonomija diġitali, jiena dejjem qatt attent li nisma' l-argumenti tagħhom u li eh, nagħtihom l-attenzjoni u l-għajnuna li għandhom bżonn kull meta kien hemm xi ċittadin jew inkella xi ħadd membru minn ta' xi lobby group jew ta' xi trade union li jixtieq jiddiskuti xi ħaġa mal-Kummissjoni na nemmen li dan għandu jkollu l-opportunità. Jiena lest li nisma' lil kull min għandu xi ħaġa xi jgħid. Iżda mbagħad id-deċiżjonijiet noħodhom jiena naturalment dejjem bil skont il-pariri tal-konsulenti li għandi miegħi. Jiena dejjem nieħu deċiżjoni li ma tkunx tista' tiġi kritikata blebta mod. Dwar dak li qed f'Hamburg meta kont hemmhekk f'Ottubru, irrid inkun li jiena ma xtaqt inweġġa' lil ħadd bil-kummenti li qed u jiddispjaċini tal-kummenti tiegħi. Dwar il-politika budġetarja, la darba naddottaw il-budget tal-2017 f'dawn il-ġimgħat li ġejjin, imbagħad wara se niffukaw fuq ir-reviżjoni ta' nofs terminu u naraw x'riżultati niksbu mm, dwar dak. Jiena ser nkun qed nappoġġakom dwar dan il-punt u ser e, inħeġġeġ li l kunsill sabiex joħroġ pożizzjoni e, tajba fil-ġimgħat li ġejjin ser naħdmu wkoll fuq l-MFF illi ġej għalhekk. Matul l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena nixtieq li intom tiddiskutu miegħi il-rapport ta' kull xahar u anka il risorsi propji. Ma tantx fadalli ħin ti kienet biss introduzzjoni, ikun pjaċir tiegħi li torizet fid-dettall magħkom. Grazzi. Grazzi. Grazzi Komissarju, issa ser nibdew bil-kelima li għanna fuq il-lista. L-ewwel net is-Sur Fernandez 3 minuti għal mistoqsija u tweġiba. Jiena ħan nitkellem bil-Portugiż. Eh, iva, grazzi, nixtieq nirringrazzja lil kummissarju tal-li kien stant ċar fil-preżentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu Eh, grazzi tal-li għandulani li kopera mal-Parlament Ewropew eh, matul il-ħidma tiegħu. Nilqaw koll il-fatt li wera eh, li għandu esperjenza u kompetenza f'dawk li huma kwistjonijiet budgetari. Xtat insaqsik dan li ġej. Dwar il-pagamenti u l-problemi li jista' jkollna bil-pagamenti, inti x'pożizzjoni għandek? Din is-sena irridu eh, natu lura 7.2 biljun euro lill-istati membri minn fondi li ma ġewx ehm, użati fl-2007 kien hemm rata ta' 90% u fl-2015 kien hemm rata ta' 95% lek inti bek tagħmel għamil jibqa' jkollna problema b'dawn il-pagamenti għaliex l-Unjoni Ewropea trid kredibli kredibbli u trid tħallas dak li suppost tħallas. Trid ukoll tirrispetta l-impenn li ħadet mal eh, maċ-ċittadini f'dak li msemmi anka fl-MFF. X'beħsibek tagħmel dwar dawn id-diffikultajiet dwar il-pagamenti? Si, Monsieur il-Commissaire, vous il-Kommissarju jekk joġbok sabiex twieġeb. L-importanza tal-fondi strutturali għall-ekonomija, l-infrastruttura tagħna, għas-soċjetà tagħna, għaż-żgħażagħ zoni rurali. Dan ma nistawx nifqo nirrepetu u dan jgħod tal-istati membri kollha reġuni kollha. Dan huwa l-każ għal Portugal ovvjament ukoll ġverina konxju ta' kemm huwa importanti dan. Il-problemi li kellna fl-2014 eh, ħarisna li b'attenzjoni bħala kummissjoni u nejn ingrazzjaw lill parlament li kellna boċ politiku qawwi fl-aħħar tal-2014 sabiex nindirizzaw dil kwistjoni ta' pagamenti pendenti u nieħdu kost illi dil kwistjoni ġiet indirizzata. Immissa rridu nevitaw illi din tkun xi ħaġa li terġa' titfaċċa fil-ġejjini. Rridu nagħmlu l-almotana sabiex niżguraw illi il-mafisa s kun ikun bejl fuqa aktar kmini, mux fl aħħar minuta, Palma kena fl-2013 għall-implementazzjoni ta' programmi għall linji gwida rridu li l-bejl jintlaħaq ktar kmini. Huwa importanti li l-Stati membri u l-ħadima tagħhom jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex tal-proġetti jiġu implementati malaj kemm jista' jkun. Għandna bżonn nuru ktar flessibilità, hemm bżonn nimplementaw dan sabiex nizgur raw li fondi mill-2017 u 18 ikun disponibbli għal 2019 u 2020. U ma nispiċċawx b'daw il-25 biljun eh, f'pagamenti pendenti. Grazzi, e, Signora Taran, grazzi ħafna. Kommissarju, għanna problemi kbar. L-Unjoni Ewropea edha tiffaċċa sfidi kbar, qed jiġi kritikata wkoll tal-li m'għandix biżejjed trasparenza u etika. U r-responsabilità prinċipali tiegħek ħad tkun li tagħti ħajja mill-ġdid l-Unjoni Ewropea. Int ma taħsibx li fil-kontest dak li għad f'Hamburg u sospetti li għanda n-nis fuq eh, l-vjaġġar eh, tija, dan eh, joħloq ċertu sospetti <clears throat> mux aħjar tammetti taħseb illi se jkollok biżejt leġitimità għasnin li ġejjin anka fid-daw ta' dak li diskutu mhux biss fil-qasam tal-budgets imma anka fil- qasam tal-qafas finanzjarju taħseb u ukoll il fuq l-MFF u revizjoni tal-Parlament lest tappoġġa il-pożizzjoni tagħna? Bej der Midterm Revision benötigen wir fuq reviżjoni ta' nofsi żmien fis-snin li ġejjin se nkunu qegħdin inneħħu l-istaġnar li għanna fiħdan il kunsill qegħdin niddiskutu dan ma' gvernijiet U jekk dan jisir bl-assistenza tagħna anke bid-dialogu bejn il-Kunsill u l-Parlament eh, ikun jista' jitkompla. Jiena nħoss illi l-aspettattivi tagħkom minn issa sal-2020 huma bbażati fuq pedamenti sodi u ser napoġġawhom pilojna realista fl-aħħar tan-negozjati u malajkem jista' jkun għandna bżonn ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament. Issa, fid-dawn tal-fatt illi nafu sal-imma punt il-Konsil jixtieq juża il-għazam televizjoni ħna nishtiqu li nsibu kompromess ma l jista' jkun. Jiena inix xira sabiex nmex il-ġestjoni ta' kabat il xorta l-Unjoni Ewropea. Narfek sada fil-ħodu jina lest naħdem ma' oħrajn, naħdem ma' esperti, li anka nieħu l-pariri tagħkom. Anka sabiex inwieġa l aspettattivi tagħkom għal politika budgetarja li tagħmel sens jina qed insegwi fil-passi ta' kummissarji preċedenti f'dal qasam u naħseb li xar sar xogħol suwi ħafna sissa. Eh, Gerard Deprek, Werbuk. Merħba, kummissarju u nixtieq lek anka kull suċċess dis-sena ġdida. Kif taf leċ il-GR se joħroġ bil-rapport għan aħari tijaw, inti taf illi l-Parlament Ewropew għandu pozizjoni b'saħħita ħafna unnek fil-rapport bil-miktub tajt li l-gbar sfida u l-niġu f'punt fejn sa' membri jaċċettaw tibdil, għandek raġun. Pero memx eh, possibilità li sat membri għamlu dan hija il proposta l-Kummissjoni ma tkunx b'saħħitha biżejjed. Il-mistoqsija hija din, anke jekk dan mhux vinkolanti legalment u hemm skadenza, inti personalment timpenja ruħek sabiex tiżgura li proposta l-Kummissjoni qabel l-2000 l-ewwel ta' nhar 2018 elementi kollha ta' sistema ta' rizorsi propji bbażata fuq il-konklużjonijiet ta' Grupp Monti. Il-Kummissjoni riċentament ressaq proposta sabiex naqilbu ta' taħt fuq il-regolament Dublin u il-kwistjoni ta' distribuzzjoni u sim ta' responsabiltajiet imma l-Komissjon qiegħda tippjana wkoll li tuża multi sabiex tikkastiga l dawk li ma jimplementawx dal-miżuri. Ma taħsibx li fil-ġejjieni flok multi kol forsi kun aħjar jekk ikollna parti mill-envelop finanzjarju finanzjat mill-fondi strutturali u bekk nifinanzjaw miżuri li huma neċessarja reġistrazzjoni sabiex nilqaw u eh, elementi oħra, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Depre, għazzax mistoqsijiet tiegħek. Il-rapport Monti rajtu l-ewwel darba l-bieraħ, design paġna, xogħol ta' kwalità għalja ħafna. U naħseb illi dan huwa ħin ideali sabiex inħarsu lejn mod ġdid kif niksbu finanzjament għall-Unjoni li konna reviżjoni tal-proċess. Jekk inħarsu lejn l-MFF il-ġdid, unħejju ruħna l-dan, din se tkun ħaġa importanti ħafna, għanna bżon ejjun ġodda, rizorsi propji u eh, se jkollna nka tibdil fil-struttura tal-qafas budgetarju. Aħna nagħtu ħafna importanza li rapport Monti li ma kienet ċaġa mal komissarju parlament ma kienet laħħa parti mill-aħħar pakket MFF u kulħadd trid jara ħadd hemm l-Kunsill. Għal daqstant naħseb illi huwa importanti illi inkomplu naħdmu fuq dan mod attiv u ma naħlux din l-opportunità. Li rridu naraw u titjib hawnhekk għandna proposti varji kwistjonijiet marbuta ma' CO2 per eżempju, taxxa fuq l-enerġija, VAT, sistema ta' VAT, jiena nistenna bil-ħirqa dibattitu miftuħ mal-parlament kollu. U għanna u koll il-kwistjoni ta' rizorsi għal rifugġati għal akkomodazzjoni li niprovdu akkomodazzjoni għal rifugġati dan punti ħor importanti. Grazzi, ħafna. Is-sur Kolmel. Anka komissar Oettinger. Grazzi ħafna. Grazzi komissarju Oettinger tal-li jgħatawnek hawnhekk ma' llum sabiex twiġġeb il-mistoqsijiet tagħna. Jien għandi mistoqsija marbuta mal-budget. Nafu tajjeb illi eh, inti qed tassum il-livell tal-budget jibqa' mhux mibdul u jekk iva min ser ikun qed iħallas l-ammont illi ser intilef. Għaliex, għal reali biex hekk. Mbagħad mistoqsija oħra. Jena naħseb li inti taħseb li l-Kommissjoni Ewropea kif rappreżentata mill komissari għandha tieħu responsabilità konġunta għal dak kollu illi il komissjoni hija responsabbli għalih. Partikolarment il komissjoni hija assisa ta' trattati u l-koll nafu illi kien hemm u jkun hemm fil-fatt każijiet regolari ta' ksur u l-nafu li fim ta' Dublin falla, nas regolament ġdijt anka l u dan għandu jkun applikat fil-ġi applikat fil-qasam tal-Bank Montepaschi fejn għanna ksur serju Bank Montepaschi fl-Italja. Inti x'qed tagħmel sabiex terfa' responsabilità f'dal-qasam? Finanz u banken inħawsa. Ir-regoli li applikaw fil-kuntest tal bank banek u l-kriżi budġetarja huma vinkolanti fuq kulħadd. Dan japplika għal self, self, ankantik, settur bankarju, etc. etc. Aħna fil komissjoni ninsabu diskussjoni dettaljati vizavi l-Eurogroup u l-Konsil kollu kemmu unke l-Parlament. qegħdin niddiskutu dan is-suġġett u l-Kummissar Dombrovski wkoll ħareġ eh, punti sabiex nuru illi politika preżenti tal-Kommissjoni hija bbażata fuq il-leġiżlazzjoni. U ma tmurx kontra eh, din kontra l-interess tagħhom, ma timsaqsiet tiegħek fuq il-budget fil-ġejjieni, Renju Unit għandu rebate imma huwa net kontributur net. U xanna namlu nissa nisa kemm nitilfu dal-flus. Pero ma nafux meta sejtel u ma nafux meta sejtlu f'periodu ta' tranzizjoni, ġifiri sena senti oħra, ikun iktar faċli li nagħmlu dik il-mistoqsija. Appon soluzzjoni wieħed jista' jkun il-pagamenti nieqsa nifirxuhom mal sat membri l-oħra, nkun mod kif nistgħu nipproċedu. L-Onorevoli Tarrant, grazzi Komissarju għal kontribuzzjoni tiegħek. Sfortunatament ma kienx biżejt ħin sabiex nkunu nafu l-xurxin aħjar, pero naf il-lek supervisor tiegħek Sur Hanzrik u fid-daw tal-personalità tiegħu xikultant nistaqsi minn minna kien responsabli l-politika digitali, specialment l-aspet tal risorsi umani fil politika ma l tijaj dwar il-budget il-orti tal-auditori Ewropej reċentement rapportat illi edin infallu fil-qasam ta' tibdil fil-klima. L-mistoqsija tiegħi x'taħseb inti u x'i għandek għal-budget 2018 u anka l-qafas finanzarju multi annwali rivedut taħt dan l-aspett. Ich darf Ihnen, Herr Abgeordneter, versichern, dass die Zusammenarbeit zwischen dem äh, Mela. Kenna kooperazzjoni eccellenti jiena u Sur Hanzik, l-net, issa. Jiena kont responsabbli għal zewġ DGs, ħarsin ta' data, u aspetti legali oħrajn, jew tal-suq waħdini u kwistjoni ta' kompetizzjoni u kien viċi president eh, u koordinatur tal-kontest. Fuq l-aspett ta' tibdil fil-klima naf li tal-Parlament u l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali ħarset lejn Pariġi bħala avveniment ta' suċċess suċċess li se wasanna għal dan din il-mira ta' għatna ista' żewġ gradi għandna mira ta' 20% pal unjoni Ewropea fuq l-investiment fil-qasam ta' tibdej fil-klima. U mhuwiex faċli tikkalkula eżattament x'ridu niksbu f'euro ċentezmi imma dan huwa persentaġġ li nixtiequ niksbu u jiena qed naħdem ma' esperti sabiex nippruvaw nkunu trasparenti u flessibbli u naraw kif nistgħu niksbu daw l-20% f'termini ta' infrastruttura, koeżjoni, programmi fil-qasam tal-agrikoltura, il-greening u anka f'aspetti oħrajn ukoll. fil responsabilti għaj pala għal dak xasam binni fl u Brusselna fil-preċedissur tiegħi minn ħafna. U aħna s-namlu l nistaw sabiex ikon iktar efficienza fl-enerġija fil-binjiet u dan jinkiseb fuq livell għali u biex bekk anka nifrankaw l-enerġija nkunu għetni kontribuċu fl-istess ħin. Grazzi. Rappresenta li NF eh, imissu issa, però li NF ma qalunniex minn se jitkellem f'isimhom. Hawn xi ħadd li ħajtkellem f'isimhom? Eh, il n'y a pas de représentant, la parole. Vinti missek. mis nirada mela. My question is more to do with... Mistoqsija tiegħi għandax taqsam iktar ma' integrità. Bla dubju komissarju il joħseb il-human resources irid imexx jagħti l-eżempju, nżasab li eżempju tajjeb fid tal-fatt li qed ngħixu klima politika fraġli, anka fid tal-fatt li għandna stabilità politika u anka fid tal-kriżijiet kollha li dejjem minnhom u l-fatt li qed naraw sida f'sentiment kontra l-Unjoni Ewropea, inti taħseb li tista' tmexxi l-Unjoni Ewropea f'dawn iż-żmieni diffiċli? Tkellimt ukoll dwar ugwaljanza aktar kmini. Madonna kollu però inti wkoll qed apparentement illi wara l-40 wieħed eh, inaqqas l-effett ta' tiegħu wara l-50 wieħed ibatti wisq. Inti bistom il-50 issa da regola ħat applikom għalik? qed inħares lejn assigurazzjoni mnaħati għak, li se jkollok responsabilità ta' supervizjoni ta' trasparenza u etika. Kif tista' seħħinna moħna li inti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 jew inkella saqsi l-eluf ta' ħaddiema li ħadmu f'Baden-Württemberg meta qed noħsib l-affarijiet jien f'Baden-Württemberg. Introduċejna ħiniet imnaqsa ta' xogħol għal għallima li għandhom aktar żmien f'kooperazzjoni ma' trade unions għaliex ħafna drabi il-pista xogħol u l prestazzjoni fiżika ta' dal-persuni kienet anqas effiċenti. Jiena nippreferi illi għalli mibqa jallem sa' 65-66 sena. Imma aħjar jgħadmu inqas b'sijat milli jitil u jirtiraw ta' 58 għal daqstant kella. Tnaqis fil-ħinijiet ta' xol, un-bad kellek ukoll tnaqis fil paga u dana minniħ mal-ħaddima sabiex ikun jistaw jaħdmu inqasijat fis-snin ta' qabel l-irtirar tagħhom. Issa li FDD għandhom 3 minuti ma darba oħra ma nafux minnu l-kellim. Imma għandkom 3 minuti biex tisaqsu mistoqsijiet. Għaw xaħat mill FDD? Eta mux. Gider mux il-kas? Naddu għal Jan Olbricht mela. Komissarju xtaqt il-komissarju Georgieva kella vizzju li tiġi hawnhekk u tappoġġana hawn it senjur, inti, sinjur, ukoll tibda tiġi titaqa' mal-Kumitat tal-Baġġet. Issa żewġ mistoqsijiet tiegħi dwar l-MFF għandna l-esperjenza ta' reviżjoni tal-MFF prezenti u l-qafas finanzjarju għal-ġejjini. Imma l-mistoqsijiet Peċikuteja jadin, din, meta taħseb li għanna nibdew negozjaw fuq il-qafas li jmiss u meta tixtiequ tikkonkludu dawn in-negozjati. Betu ieħor x'inhu il-timing li għandek f'moħħok it-tieni ir-rwol tal-Parlament Ewropew fin-negozjati fuq il-qafas huwa partikolari huwa differenti u fil-każ tal- uh, differenti minn dak tal-budget nazzjonali, kif tħarsen il-rwol tal-Parlament Ewropew għal daqsan fitħejja għal qafas finanzjarju ġdid sabiex ma tkunx għal darbohra tibta ad hoc imma kun tħejjija sistematika u xieqa. Jek oġbok. Das Parlament sehe ich als einen vollwertigen, gleichberechtigten, vollverantwortlichen Mitgesetzgeber. Il-Parlament inħares leħ pala partner b'responsabiltajiet sħaħ fuq l-istess livell pal kunsil għanna MFF illi ser tintem fl-2020 hemm ħsieb illi l-ġala darbit fil il-Brexit l-MFF jitqassar. Mhux qed neskrudija, però jiena kawt ħafna qudiem possibilità bħal din l-esperti tiegħi qalu li ħajkun hemm riski serja hawnhekk. Se jkun hemm proposti li jsiru sl-aħħar tas-sena l-MFF li miss. Huwa importanti niddiskutu dawn l-aspetti ma'kom ħames snin u seba' snin u din hija xi ħaġa li nixtieq nidħol fid-dettall dwarha. U bżonn ukoll niddiskutu eżattament meta se jkollna nindirizzaw dan kollu u aktar eh, rib eh, iż-żmien, meta jsir iż-żmien, irridu naraw x'effett se jkollu Brexit fuq l-MFF. Irridu nħarsu lejn l imp kif il-Komissjoni tiġu għal-Komissjoni Juncker se tkun qed indirizza dan kollu. Dan se jħall impatt fuq diskussjonijiet mal-Konsil fil-2019 u 2020 u daqstant hemm bżonn ta' proċess koerenti mingħajr waqfien fil-proċess. U din hija xi ħaġa li l-kol kemm aħna nridu niksmu. Jiena dejjem lest niġi hawnhekk meta tistidnuni fil-kumitat, fil-gruppi taj ta' ħidma fil-laqat tal-gruppi politiċi. Fitre kol ġejt kemm eh, stajt laħar seba' snin u provajt nkun proattiv kemm jista' jkun qasam u ukoll. U naħseb il-tajb li naħdmu għal-Parlament. Grazzi, Sur Diotti. Grazzi, President, Kommissarju, il-Salutat eh, Tajva Lilek Pala komissarju għal rizorsi umani ġa staqset mistoqsijiet anka bil-miktub. U kien hemm ukoll dikirazzjonijiet minn ħatijak fejn skużajt ruħek um, anka mal-komunità LGBTI. Però propju dawn id u għasluni nidħol faktar dettal fuq dan l-aspett. Inti ktibt fit tweġibiet li ser dotta, komunikazzjoni fuq l-inklużjoni diversità fil-paragrafu li tratta persuni LGBTI. Tista forsi tkun aktar preċis għandek xsib eh, konkret vizavi il-komunikazzjoni, kemm referenza partikolari għal kopji minn persuni tal-istess sess li jaħdmu f'dan l-istituzzjonijiet u anka persuni transgender. Għandek idejat f'moħħok diġa? Sabiex anka dan ma jibqax biss uh, Klim firaħ imma sew nibda naraw azzjonijiet konkreti. Grazzi. Ich weiß, Herr Abgeordneter, dass die Kollegin Georgieva mit Ihnen und Ihr... Grazzi, mela. Naf li Senjura Georgieva diskutiet ma'kom numru ta' rapporti eh, minna tal-Kommissjoni jiena il-wedkom il wedit kolla illi għamlet u l-impenn li ħadet iju kol jina san kompli eh, nibni fuqom anka nikkonkludi eh, xi xogħol fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin u inkun ċertu koll li x-xogħol isir bi kwalità tajba. Dan japplika għall-implementazzjoni tal-5% ta' tifdi li rridu namlu sal-2017 kif ukoll l-estensjoni anzi iż-żieda ehm, tal-preżenza tan-nisa fil-qasam maniġerjali. u l-miri li għanna sa l-2019. Anka rridu naħdmu biex naqsu l-diskriminazzjoni kontra rġil u nisa fil-Kummissjoni stess rridu inkomplu naħdmu u koll fuq il- rapporti tagħna u għalhekk nerġa' nisħa illi l-wedit li għamlet is-Sinjura Ġorġeva jiena sa nirrispettahom. Grazzi. Mela, il-grupp TI saqsini nagħmellek mistoqsija sur kommissarju jiena. M'għandix dubju illi meta inti kont eh, responsabbli mill-budget tal-Baden Gutenberg, inti kont eh, qiegħed taħta fuq budget li rifletti ċittadini, però l-budget Ewropej Ewropew qiegħed jirrifletti ċittadini tagħna għandna dan il-budget multi annwali u minħabba il-kriżi issa għedin nitkellmu fuq l-aspett ta' budget Galaxy. Għandek ħafna aspetti differenti fl-istess ħin u għalhekk iridu naraw kif nistaw eh, nik Kjarifikaw l-aspett ta' budget għal ċittadini tagħna ħalli dawn ikun jistgħu jifmu aħjar ħalli l-Unjoni Ewropea tkun storja ta' suċċess. Kif nistgħu nagħmlu dan u kif nistgħu naraw li l-Unjoni Ewropea taħdem bl-istess mod li ħadmet il-kumpanija li kont taħdem fiha qabel inti. Mela. Meta intqajna l-ewwel darba inti tajtni l-kuntatt tiegħek u bħalma kontet lek dakinhar huwa importanti illi naħdmu fuq il-trust funds għal l-iżvilupp ta' strumenti ġodda li naraw ukoll li konna wkoll eh, ħidma intergovernmentali u kif dan ukoll kollu impatt fuq ir-rwol tal-Parlament, però naħseb ukoll illi dan huwa importanti wkoll għall-MFF li jmiss naħseb dejjem se jkun hemm bżonn ta' strumenti esterni. Però bl-istess mod ukoll għandna nqisu l-aspett intern tagħhom. Jidher li aħna l-limiti tal-galassja tagħna u għalhekk għanna bżon strumenti, għanzi naraw l-istrumenti li għanna bħalissa, narawon fid dettal naraw ukoll responsabilità politika tagħna u fejn nistgħu nieħdu iktar kontroll. Issa fuq l-aspett tal-relazzjoni bejn il-ċittadini u l-budget naħseb illi illi irridu naħdmu iktar awtoritajiet fuq livelli differenti, reġjonali, lokali, dawn għandhom jispiegaw u juru l-benefiċċji budġetarji liċ ċittadini Dan kollu importanti kemm għal min jimpjega kif ukoll għal trade unions. Il-budgets, il-budget tagħna jaffetwa u koll il-ġida tagħna kontra l-korruzzjoni, suq wahdini u aspetti differenti għalhekk għandna bżonn iktar imsieħba biex nizguraw is-suċċess tiegħu. Grazzi is-Sur Richard Ashworth. Sur Komissarju, inti qed illi eh, tappoġġa l-aġenda ta' Sinjura Georgieva ġifieri nippazaw il-ħidma tagħna fuq ir-riżultati. Jiena fuq dan xtaqt nitkellem. Mod speċifiku kif testa tara li, li dan jaffetwa diskussjoni tana fuq l-MFF. Apparti minn hekk, Sinjura Georgieva kienet semmit u koll eh, pozizjoni ġdida illi eh, tħares lejn ir reddiment eh, budgetarju. Inti taħseb li din il-pozizjoni tista' tiġi Għanzi nistaw noħolqu din il-pozizjoni u jekk Iva, meta? Mela, jiena Iva, lest illi noħloq dan ir-rwol u nappoġġja wkoll din l-idea ġifiri li niffukaw fuq il-riżultati. Naħseb li din hija xi ħaġa kruċjali. Konvint illi l-effiċenza tal l-investimenti kif ukoll tal-ispejjeż dawn huma affarijiet li nistgħu nkejlu, nistgħu nħarsu lehom xar xar u nżidu valur fil-budget fil innifsu naraw kif il-fondi tagħna jistgħu jintefqu b'mod iktar effiċenti. Naħseb li dawn huma punti tajbin ħafna kif tafu l-qorti tal-awdituri jew wkoll msiħba tagħna jiena sa nkun fil-Lussemburgu fil-ġranet li eh, li ġejjin u anka sa niddiskutu il-rata ta' żbalji li u koll xi ħaġa importanti ħafna, rridu nħarsu lejn din ir-rata, però rridu nħarsu wkoll l aspetta rendiment. Irridu jaħdmu fl imkienu u mhux waħda eh, flok l-oħra. L-esperjenza tagħna hija importanti u anke l-esperjenza tagħkom hija importanti ħafna biex tara eżattament x'inhu il-rendiment tal-programmi Ewropew Ewropew għalhekk il-pariri tagħkom huwa importanti ħafna. Is-Sur Gonzales Pons. Grazzi ħafna. L-ewwel qed nifraħlek Sur Ottinger tal tal-esperjenza li għandek inti u inti ideali ħafna għal din il-pożizzjoni. Hija b'xtaqt nitkellem dwar il-kriżi tal-refuġġati. Din hija kriżi li għandha effetti kbar fuq il-budget tagħna fil-fatt Hemm uh, ħafna ġenziji u ħafna programmi li kellhom jibtlu l-budget tagħhom kemm il-darba f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk, il-mistoqsija tiegħi hija kif taħseb li għandu jkun l-appoġġ budġetarju tagħna eh, brabta ma' din il-kriżi tar-refuġġati. It-tieni, xi triq taħseb li ħanna nieħdu fil-snin li ġejjin u t-tielet kif nistgħu insolvu il-kontradizzjoni, il-kontradizzjoni li għanna illi minna waħda għanna dejjem iżjed bżonnijiet minħabba l krizi ta' refugġati u minna għal oħra għanna dejjem inqas tħul. Grazzi. Die Flüchtlingsaufgabe war für einige Mitgliedstaaten schon Mela, il-kwistjoni tal refugġati ija punt minnu, per esempio, fi Spagna fl-2000 u 8 l-2009 u anka l-kas fl-Lampedusa daw kienu nħarsu li u naraw kif aħna il-kol anka dak li mhumiex ġifi fuq il-frontiera tal- tal-Mediterran, naħseb li ndunajna tard bil-qawa ta' din il-kriżi, naħseb illi Palma qed ngħid realizzajna l-impatt ta' din il-kriżi tar twis. Naħseb li kien fl-2015 li l-Parlament il konsillu anka il-Kummissjoni bdew jindirizzaw din il-kwistjoni kif suppost. L-ewwel u qabel kollox qegħdin nippruvaw insibu mod komuni li nħolqu monitoraċ tal-frontieri eh, dan Schengen u Dublin kienu jaħdmu ma f'kuntest ideali u għalhekk aħna rridu e, insaħħu il-ħarsien tal-frontier esterni tagħna. Għanna bżonn riżorsi adegwati kif ukoll ħaddiema biex jindirizzaw din il-problema. Fil-Greċja, per eżempju, din nipruvaw eh, natu ken lil dawn il refugġati u dan mistaw xamluħ weħidom l-istess għall-Italja kif ukoll anka il-Bulgarija. Jekk inħarsu wkoll lejn is-sitwazzjoni preżenti mm, bil-problema tal-refugjati nħarsu lejn l-10 snin li ġejjin irridu naraw kif dawn il-persuni jistgħu jibqgħu fil-pajjiżi ta' oriġini, kif nistgħu anka noħolqu possibiltajiet ġodda fil-Libja u f'pajjiżi oħrajn għandax ta' samanka l-infrastruttura, anka proġetti oħrajn, din xi ħaġa li rridu nibdew issa ħalli nevitaw sfidi kbarek fil-futur. Grazzi. Kelim il-limis. Grazzi, ħafna. semmejna l-MFF, anzi skużawni semmejna il-reviżjoni tal-nofs il-mandat kemm il-darba f'dan id-dibattitu dawn huma kwistjonijiet illi mm, ġew kjarifikati kif il-Kummissjoni u l-Parlament tista' jistgħu jaqdaw jaqdu il-rwol tagħhom għanna situazzjoni fejn l-istati membri jinnegozjaw mm, fl-imkien u mhux dejjem iħarsu lejn il-fondi li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea, però iħarsu iktar lejn il-bilanċi tagħhom stess. Iġifieri l-istati membri eh, dejjem jaraw kif jistgħu jħallsu inqas għalhekk probabbilment sa jkollna bidla lejn il-rizorsi propi. U forsi nistaw naraw kif nistaw ntejbu s-situazzjoni. Il-rapport Monti issa huwa e, finalizzat jiena ħad pjaċir illi nisma li inti għandek attitudni pozittiva lejn dan il-rapport. Għalek, bħalma qed dan il-punt tal rizorsi propju huwa punt importanti ħafna u ma nafx għandux ikun fil-portafol tiegħek. Iva, mela, fejn għandha xtaqsa, fejn għandha xtaqsa mill um, iż-żmien qegħdin niġu fih dan huwa wieħed eh, tajjeb ħafna spiċċa temmejna dan il-rapport Monti Sur. Monti kellu mandat mill-reprezentanti tal-Kunsill anke mill-Kummissjoni naħseb li dan il-momentum issa jista' jintuża. Ma nix bżonn iktar flus mill-ċittadini, ma għandna bżonn l noħolqu ċerta stabilita fil budget Ewropew. Insaħħu il-sissjoni li għandna illi bħalissa mhux qegħdin jaħdmu b'mod unilaterali biżejjed. Jiena nitlobkom biex tgħinu l-Kummissjoni biex intom eh, tkomplu eh, tgħinuna fil-reġjuni tagħkom. Jiena sa niddiskuti wkoll fil-Ġermanja biex inkun ċerti li dan il-rapport Monti ma jispiċċax fuq l-iskappa l-iskaffa. Surubic, mela. Grazzi lill-Kummissarju tal-ħidma illi għamel sa issa. Aħna ħadimna miegħu fil-passat kemm il-darba ġi fil-kumitat tagħna anka tagħna informazzjoni preċiża u anka effiċenti. Aħna fil-Parlament nħossu li dan l-involviment kienu qed ta' valur anka fil-konċilazzjoni għal Horizon 2020 Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xogħlijiet ġodda l kompetittivita fuq livell internazzjonali. Anka programmi speċjali nħolqu għal kumpaniji li ġew implementati. Kif ukoll il-programm Erasmus għal negozjanti żgħar Naħseb li fil-passat aħna ħloqna standards ġodda għal xogħlijiet ġodda anka l-imprenditori żgħar u anka ksibna esperjenza ġdida, x'taħseb li huma l-possibiltajiet li se jkollna fl-MFF li jmiss sa nibdew negozjati minn hawn u ftit ieħor u għalhekk xtaqt tinsaqsi x'inhuma l-possibiltajiet tar-riċerka, u anka għal prioritajiet li għanna. Grazzi l-Kummissarju. Mela. Fil-budget għanna il-miri tana, pero għanna u koll punt wieħed A fuq l-innovazzjoni għanna Erasmus Plus għal ġenerazzjoni eh, Zazua. u għanna punti fuq l-SMEs kif ukoll l-startups u mill-qafas ta' riċerka b'mod ġenerali. Jiena ħdimt ħafna fuq l-aspet digitali u għandi ħafna esperjenza naf xinu il-valur il valur tal teknoloġija makro u nano kif ukoll aspetti oħrajn u għalhekk Għanna dawn il-proġetti li huma ta' interess komuni għall-Ewropa. Għanna u koll kumpaniji konġunti li dawn huma kollha odda li jagħtu valur kif ukoll effiċenza għall-investiment tagħna. Naħseb illi meta nħarsu lejn dan kollu flimkien, u anke meta nħarsu lejn l-industrija u r-riċerka, naħseb illi iva nistgħu niksbu dak li rridu, e, nistgħu nkunu anke kompetittivi mal-Istati Uniti kif ukoll mal-Asja u l-miri tagħna jiena minn fejġe jiena ġifiri minn nofsinhar tal-Ġermanja nqisu l-innovazzjoni xi ħaġa importanti ħafna għalhekk għalija hija priorità. Grazzi. Is-sur manka. Grazzi. Ix-xogħol fost iż żgħażagħ huwa priorità kemm għall-Kunsill kif ukoll għall-Parlament fil- negozjati tal baġit tal-2016 ma rnexxinniex niksbu iktar fondi għal xogħol fost iż żgħażagħ F'dak l-istadju kien ċar illi seta' ikonna suċċess f'dan il-qasam imma mbagħad Eh, minn flok għamilna dikjarazzjoni u nappellaw l-istati membri biex l-istati membri għamlu il-konklużjonijiet tagħhom ta' dan il-proġett. Minn flok tleġimat ġimgħat li kellna bżonn u kienu biżejjed minn flok ħadna 10 xhur bissar dan il-proċess il-, -proċess, il Il-valutazzjoni li saret f'Ottubru li għadda u wera li dan il-proġett kien wieħed ta' suċċess u li naqqas il qatt fost iż-żgħażagħ b'terz. Kenna wkoll il-500 miljun illi ġew aċċettati però aħna konna tlabna għal iktar għal ammonti kbar. Issa għandna l-2018 fejn għandax taqsam, fejn għandux taqsam il-xol fost iż-żazax kif ukoll l-MFF u nixtieq nkun naf eżattament sort tagħmel inti biex ma nitilfuwix din il-priorità. Mela, fejn għandax taqsam il-reviżjoni tal-MFF Hawnhekk għandna bżonn illi l-Kunsill il ħallina nibdew il-negozjati ħalli aħna jiena u l-kollegi inkunu nistgħu nippreżentaw argumenti tajbin biex nuru kemm il kunsill u kemm lilkom illi dan il-punt huwa wieħed kost effettiv u xi ħaġa li rridu nkomplu nibnu fuqha. Hemm reġjuni fl-Ewropa fejn għandu x'aqsam il-qasam tax-xogħol fejn dan għandu tqis ta' priorità l-MFF għandha tqis eh, dan il-punt bħala priorità m'għandux intemm fl-2020. Jiena inwetkom illi kull euro sa jintefaq b'mod effiċjenti u nittama li l-Parlament jilab ir-rwol tiegħu tajjeb ukoll. Grazzi. Grazzi. Sur Komissarju, tal-introduzzjoni tiegħek. Mela. Sur Kummissarju, mm, qed jiżdied il-populiżmu kif ukoll l-estremiżmu politiku fl-Ewropa qegħdin naraw xejriet ġodda ta' politika post realista u id-dialogu li għanna bejn il-ċittadini tagħna il-proġetti bħal Europe for Citizens, kif ukoll proġetti fil-qasam tal-kultura għandhom rwol importanti ħafna biex jispjegaw eh, x'inhi l-Unjoni Ewropea lil ċittadini x'inhu huma l-benefiċċji tagħha wkoll. Dawn il-programmi joħol ukoll rabta emozjonali bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini x'inhuma Anzi, xinu il-futur ta' proġetti bħal dawn fl-opinjoni tiegħek Kif sa nsolvu din il-kontradizzjoni iġifiri illi ikonna aktar fondi għal programmi bħal dawn u fejn ma nix rizerva bizzejiet għal programmi bħal dawn. Einen Teil der von Ihnen genannten Programme hatte ich in den beiden letzten Jahren mit zu verantworten. Iva, xewt mill il-programmi li semmejti naħat sibom f'dawn il-ftit snin li għaddew fil-qasam tal-films, tal-medja, tal-kultura. U bxieħut kienu kol fidejn il-kollega Neverchich. Naħseb li jekk nħarsu per eżempju lejn il-fondi strutturali koezjoni, il-riċerka, il-fondi l-agrikultura, irridu eh, Insommu dawn il-affarijiet f'moħna wkoll nħarġilhom minn perspettiva Ewropea. Barra minn hekk dwar il-kultura, per eżempju, naħseb il-kultura tista' tkun strument importanti għall ewropa Naħseb li anka biftit risorsi tista' tagħmel ħidma tajba. Għalek, għanna naħdmu mal-komitati rispettivi fil-parlament sabiex nipruvaw nqajmu kuxjenza, mux għet nitkellmu għek fuq il-biljuni ta' euro, għet nitkellem fuq miljoni illi jekk jinta fuq sew jistaw komplu jxerdu l-kultura ehm, biex tkun aċċessibli mit-ċittadini kollha. Grazzi, signora Moody. Iva, grazzi. Hemm tliet osma' politiki illi il-Komissjoni ħadet impenn li tagħmel mainstreaming tagħhom fil-budget il-tibdil fil-klima, l-biodiversità u il- il- u l-gender. Il-Kummissjoni għandha metodoloġija speċifika dwar dan il-mainstreaming, il simplifikazzjoni u L-investiment illi kienem sissa iżda fil-qasam tal-ġender sissa ma tantx kien da evidenti. Inti tappoġġa il- li jkun hemm allokazzjoni ta' risorsi għal din il-kwistjoni tal-ġender u għandek xi eh, metodoloġija speċifika għal budgetjar għal dan il-qasam. Grazzi. Es ist sicherlich politisch ähm, sinnvoll, dass man Iva, minn äh, perspettiva politika dina tamil tamil ħafna sens. Tajjeb li konna um, titli differenti fil-budget imma li jkunu b'ximot konnessi. Jekk nitkellmu pereżempju dwar l-iżvilupp rurali jew dwar ir-riċerka, jrid ikollna wkoll ċertu għanijiet iżjed ġenerali. 20% tal-infiq għal protezzjoni tal-klima dak huwa biss eżempju wieħed imma mhux dejjem daqshekk faċli jekk inħarsu pereżempju lejn il-gender mainstreaming. Iridu naraw l-ewwel iridu nagħtu eżempju qabel xejn jekk inħarsu lejn il- istruttura tal-istaff fil-Kummissjoni naraw li il-maġġoranza tal-ħaddiema tagħna huma fil-fatt nisa. Imbagħad fuq livell ta' assistenti u ta' segretari hemmhekk għandna iżjed nisa mill-irġiel. Però f'pożizzjonijiet iżjed għolja għandna mal-preżenza ta' madwar 30% ta' nisa kultant inqas. U dik hija xi ħaġa li ser inkunu qed nifukaw fuqha bin-naħa tal-Kummissjoni. U fil- Aħna dejjem nagħmlu l-aħjar li nistgħu dejjem skont il-leġiżlazzjoni attwali li għandna. Ġeneralment, in-nisa jkunu eh, isar mill-irġiel u jdumu jaħdmu daqs tlet eh, snin jew erba' iżjed. Għalhekk id-demokrazija sajtajn l-nisa sabiex jilħu dawn l-anijiet. Din hija xaġina diskutejt mal-esperti, però għadna ma ħriġniex b'konklużjoni tajba. Gerne auch Ihnen konkret zu, wenn Sie mich dazu sprechen. Pero jina l-est li kun emmanijiet iżjed ġenerali dwar dan il-gender mainstreaming, kun pjaċir tiegħi li niddiskuti dan il-punt miegħek u jekk għandek forsi suġġerimenti speċifiċi u koll l-est li nismaħom is Lewandowski. Sur Kommissarju. Naħseb li Sur Deprew, Sur Gajer diġa eh, sew xaġa simili jina, forsi għan podġilek motiħor. Niftakar fi żmien meta konna naħdmu fl-imkien fil-Komissjoni u inti għamek kellek approċċ pjuttost prattiku, pjuttost realistiku għalhekk minn perspettiva purament prattika. Inti x'possibiltajiet taħseb li hemm li jkun hemm riforma fil dwar ir-riżorsi propji? Jiena dik il-ħabta kont għamilt tentattiv imma ma kienx faċli. Jiena nixtieq inkun naf x'inhi l-perspettiva tiegħek minn il-perspettiva prattika tiegħek. Ir-rapport Monti ma jfissirx illi hemm garanzija awtomatika ta' iżjed tħul jew iżjed riżorsi. Irid ikun hemm daqsxejn raġunament kif suppost, irid ikun hemm iżjed ħidma sabiex nuru illi minn dan l-investiment ser nieħdu xi ritorn lura ser nieħdu xi valur misjut. Per eżempju, jekk l-immigrazzjoni u il- ħarsin tal-frontieri minna da stess issir xi ħaġa ta' kompetenza Ewropea. Ma nkunux nixtiequ li dina kieku ikolla impatt fuq eh, kompetenzi oħra pal pereżempju tar riċerka. Allura jekk eh, ser ikonna dawn it-tip ta' negozjati, naħseb illi tkun idea tajba li jkollna risorsi iżjed risorsi propi, għaliex pereżempju għandek l-agrikultura, għandek l-infrastruttura, jew inkella is cf e jew osma oħra, ma jistax ikun li dawn imbagħad iħossu l-effetti. Naħseb li dak huwa argument argument validu ħafna. It-tieni dwar ir-rapport Monti, dan jsemmi l-possibilitajiet differenti kollha eh, dwar l-użu ta' risorsi propi, per eżempju ehm, FTT, jew per eżempju taxxa fuq il-CO2, taxxa fuq l-enerġija, Hemm imsemmi wkoll l-istabilizzazzjoni li niċċaraw il-kontributi tal-VAT u anka affarijiet oħra. Naħseb irid nkunu da xejn realistiċi e, dwar dak li l-Konsil jista verament jaċċetta dwar dan il-finanzjament. L-Onorevoli Negrescu. Grazzi, Kommissarju, President il-politika ta' koezjoni hija prioritarja għal ħafna stati membri qed nirreferi hawnhekk għal stati membri fil-vant tal-Ewropa. Għalhekk nixtieq nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-futur tal-fondi ta' koeżjoni għat-tieni parti tal-MFF u anka għal-MFF fil jmiss. Inti x'taħseb li ħajsir minn fondi li s'issa ma ntużawx? X'inhi l-perspettiva tiegħek? U kif nistaw nużaw eh, najnu li l-istati membri li qed sibuha diffiċli biex jużaw dawn il-fondi. Ma nistax ninsa nsemmi wkoll dak li qed inti fl-2013 serni kwota mill-medja Ġermaniża minn flok tiġġielet il-kriżi tad-dejn l-Ewropa qed tippreżenta ruħha bħala istituzzjoni li qed tipprova tgħallem lil bqija tad-dinja. Jina qed ninkwieta fuq pajjiżi bħal Bulgarija, Rumanija u l-Italja li eh, fejn m'hemmx gvern sot. Inti verament taħseb li dawn il-pajjiżi ma jistgħux jiġu gvernati, jina naturalment għandi opinjoni differenti minn dik li kellek inti fl-2013 u nixtieq li tispjegalna ftit dan li kontatt u forsi anke tarġalura minnu inti ser ikollok fidejk il-budget ta' il-budget u r-risorsi umani tal-Unjoni Ewropea fostom dawk li ġejjin ukoll minn dawn il-pajjiżi li semmejt. Grazzi. Ähm, ich finde, dass die Stabilität in den Mitgliedstaaten derzeit Jina naħseb li palissa l-istabilta fl-istati membri eh, hija ta' tħassib Għanna wis bidliet fil-gvernijiet, għanna wis gvernijiet li qed jizbu diffiċli li jieħdu azzjoni, għanna wis gvernijiet dajfa. Eh, m'għandix dubju li l-Bulgarija dal-waqt ikollha gvern li jkun jista' jkun iżjed eh, attiv. Issa meta nitkellmu dwar il-fondi strutturali, irridu eh, natu kasu koll l-effiċenza. Il-mod kif aħna is-simplifikajna l-aċċess għal fondi u t-tibdiliet li suġġerejna dawn għandhom ikunu implementati sabiex proġetti illi sar ikunu finanzjati mill-fondi strutturali ma, ma jkollhomx għalfejn jelbu wis intoppi. Hemm bżonn li insaħħu l-effiċjenza tal-ġestjoni ta' dawn il-proġetti billi, per eżempju, ikun hemm ukoll appoġġ ta' ħaddiema mill-Kommissjoni stess. Jiena nista' ngħidu għal dawn il-proġetti strutturali ser jibqgħu importanti għal snin il ġejjin L-Ewropa għandha bżonn proġetti bħal dawn. Jiena mm, kif tafu Ġermaniż u il- twaqif tal-reġunijiet il-ġodda wara li kienem il reunifikazzjoni kiku daka għat ma kien isir kiku ma kienx eh, proġetti strutturali. Kellim li jmiss. Grazzi, President, naħseb li għandek raġun tisħaq fuq l-importanza tal-budget. Il-budget il budget huwa importanti ħafna. Inti semmejt per eżempju l eh, outsourcing ta' ċertu strumenti u dwar eh, l-estensjoni tal-FC dikja eh, dwar dawk il-negozjat il-parlament ser jina tal-ġemp aħna għawek propju fil-Parlament qed niddiskutu rapport fuq inizjattiva propja dwar il-budget tal-Eurozone. Inti x'taħseb dwar dan f'termini tal-istabilizzazzjoni taż-żona euro mingħajr ma nagħtu l-ġemp lil dawk il-pajjiżi li ma jużawx l-euro. dan ser ikun punt problematiku. hemm ċertu osma fejn tista timplementa strumenti ġodda eh, malajru b'mod prattiku kena pajjiżi fejn kien hemm sitwazzjoni ta' eh, ta' blukkar, ta' kriżi u dawna juru għalfejn l-EFSI illi kien sviluppat flimkien mal-Bank Ewropew tal-Investiment eh, kien essenzjali għaliex eh, stajna nħadmuħ mill-ewwel, però jkun hemm żminijiet oħra fejn inti trid kemm jista' jkun tikkonsolida ehm, b'mod strutturali kemm jista' jkun il-budget. U biex norbot anka mal-komitat tiegħek naħseb dik hija xi ħaġa fejn eh, komitat irid jara x'numa il-proġetti kollha, x'numa l-fondi kollha u kif dawn jistgħu kollha jiġu integrati fil-budget Ewropew. Naħseb illi sissa l-istruttura tal-EFSI kienet waħda tajba. Il-kollega tiegħi is-sur Katajnen eh, huwa e, nkarikat minn din il-kwistjoni u għandu fidejħ li jara flima pajjiżi u flima proġetti EFSI fil-fatt eh, ħadem u fil-fatt kien viabli. il-supremazija tal-budget huwa prinċipju importanti għalija. Jina kont pozizjoni għolja fuħadna mir reġjuni tal-Ġermanja għal 26 sena u jina dejjem ser naħdem għal parlament dwar dan, dejjem ser ikun hemm kod deċiżjoni, ser ikun fuq livell indaqs eh, dwar kwistjonijiet budġetari. Il-kellima li miss. Grazzi, President, naħseb illi kulħadd eh, jaqbel illi l-Bank Ewropew tal-Investiment huwa msieħeb ewlieni tal-Unjoni Ewropea u għandu preżenza dejjem akbar fl-implementazzjoni tal-politiki Ewropej. Kellna l-pjan Juncker u anka imbagħad eh, inizjattivi oħrajn, però jider il-Kummissjon, il-Kummissjoni il-Kummissjon il-Kummissjoni il kummissjoni qed tipprova tieħu lura xi ftit mis-seta li kienet tagħti lil dan il-bank u għalhekk eh, proponit illi tieħu lura f'idejha il-fond ta' garanziji kif ukoll eh, terġa' tieħu lura parti mill-kontroll fuq il-pjan għall-Afrika. Eh, Dina proposta ma kienieċ aċċettata u issem bżonn iżjed ehm, negozjati mal-Parlament, però nixtieq naf x'taħseb inti dwar dan, x'taħseb dwar il-fatt il komissjon terġa' tieħu lura fideja il-ġestjoni tal-Fond ta' Garanziji u taħseb li l-Parlament għandu jiġġiela tal dan il-kontroll u jipprova ehm, iżomm is-seta' fidejh. Wir sind äh, viele Mitarbeiter, ähm, fil-Kommissjoni hemm ħafna nies illi hemm ħafna ħaddiema illi naf li jaħdmu wkoll għal Bank Ewropew tal-Investiment fil-Lussemburgu u jien għandi opinjoni tajba tagħhom dan il-bank għandu ħafna għarfien. U speċjalment dik li infrastruttura Il-Kommissjoni għandha ħafna esperjenza mbagħad f'dik li hija l-implementazzjoni, l-implementazzjoni kollettiva ta' proġetti infrastrutturali flimkien mal-Istati membri. Għalhekk għall-EFSI u għall- fondi oħra miex kwistjoni ta' li jażlu, hemm bżonn li jkun hemm sħobija tajba bejn it-tnejn li huma. Naħseb illi aħna lej da kanna nimmiraw. Pero rrid nkunu ċari, jekk il-Bank Ewropew ta' Investimenti jieħu responsabilta ma jfissirx li dan ma jkunx sottomess għal kontrolli demokratiċi. Intom fil-Parlament għandkom responsabilità konġunta tal-fondi ta' 60 għal 80 biljoni euro taħt il-pjan Juncker Eh, issa f'dan il-każ naħseb illi li IB koll għandu responsabilità konġunta u dan ser ikompli jgħin il-ħidma tal-Kommissjoni. L-Onorevoli Murizan. Grazzi, Kummissarju, l-għonet ningrazzjak ta' t-weġibit konkreti tijak tal-pozizjoni ċara li ħadd inti xi dossiers importanti, per eżempju dwar risorsi propji u dwar l-MFF fil ġej. Aħna eh, nittamaw li inti toħodna bis-serjetà bħala parlament li tinformana kemm jista' jkun kmieni u tara li kunem ħidma tajba bejnietna speċjalment fuq kwistjonijiet budġetarji għandi żewġ mistoqsijiet. Rajna l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji f'dawn l-aħħar snin, speċjalment anka permezz tal-EFSI bħala eh, għodda l-investiment, però rajna wkoll li hemm ċertu stati membri li qed isibuha diffiċli li jkollhom aċċess ta' strumenti finanzjarji għaliex Eh, f'dawk il-pajjiżi forsi il-suq finanzjari mhumiex ta' sekk sviluppati, eh, per eżempju fil-Bulgarija, s-suq finanzjari huna żviluppat minn dak ta' Franza u l-Unjoni Ewropea għandha għadot finanzjari tajbin għal dawn il-pajjiżi, inti xtara li huwa l-bilanċ bejn dawn il-fondi dawn il-grants għal futur u t-tieni l-offerta ta' Tikki tal-ferrovija bxejn għal ċittadini Ewropej minn 18 sena l fuq. Ta' kien il-ħsieb tal-Kommissarju Giorgieva. Inti x'taħseb issa dwar dan il-proġett u x'taħseb dwar il-finanzjar tal-dan il-proġett pilota sabiex jingħataw biljetti interrail biljetti tal-ferrovija l ċittadini Ewropej kollha ta' fuq 18 sena. Il-Kommissjoni ehm, u li IB għedin jenalizzaw dawn il- dawn il-grants, dawn l-allokazzjonijiet f'dawn l-istati membri u f'reġjuni partikolari. Issa ħna ma nistawx namlu allokazzjoni blazat tal-kurt ċittadin, anka mill-perspettiva tal-EIB, però laqqas ma rridu li kunem situazzjoni fejn għandek stat membru li għadju vantaġġ kbiru li jħor eh, li ma tantx. Ma rridux li kunem differenzi strutturali kbar. U dik hija responsabilità tal-EIB kif ukoll il-responsabilità tal-Capital Markets Union u tal-Banek. Jekk irridu li konna eh, suq waħdini kif suppost mela f'dawk eh, il-pajizi fejn hemm swieq finanzjari u l-banek ta' xejn iżjed dajjef, irridu naraw, irridu nieħdu ħsieb illi dawna jistgħu jinvestu jkollhom iċ-ċans li jinvestu bil-garanzija tal-Kummissjoni u tal-IB. Il-responsabilità tal-Kummissjoni għalli taħdem mal awtoritajiet nazzjonali u reġjonali permezz ta' programmi ta' finanzjar differenti u anke sabiex taqjem kuxjenza dwar il-possibiltajiet li hemm. Dwar din il-kwistjoni tal-interrail għandna l-Erasmus, fl-Ewropa għandna eh, mobilità għandna libertà ta', ta moviment u naħseb dawn huma opportunitajiet kollha li huma tajbin għandhom jintużaw u tkun xi ħaġa tajba anka l-ambjent kieku iż żgħażagħ ikollhom biljet tirħas jew kellha biljet b'xejn biex jkun jistgħu jużaw il-ferrovija fl-Ewropa. Naħseb illi dan il proġett jista' jkun ta' suċċess imma m'għandux laqas imbagħad eh, jkun ta' żvantaġġ għal xi oħrajn. Grazzi. Merci a mes collègues de la Commission des budgets pour les questions qu'ils ont posées. Merci à vous. Grazzi lil kollegi mill-Kumitat tal-Budget għall mistoqsijiet tagħhom, grazzi wkoll Kummissarju. Issa ngħaddi il-Presidenza lis-Sinjura Grajsle illi ħadd mexxi s sezzjoni li miss. U ukoll Enex nażomu mal-ħin. Nibdew bl-ewwel kellim il sur Sarvama. Komissarju. konserni nistaqsi dwar l-implementazzjoni konkreta tal-prinċipju before. Budget fokat fuq ir-riżultati. Imma Sur Ashford diġa staqsa l-mistoqsija li xtaqt nistaqsijien. Però ma naħsibx li inti tajtna tweġiba ċara u ħajkoll nistaqsija mill-ġdid. Se jkunu l-ewwel passi konkreti tiegħek sabiex tieħu tmexxi qudiem l-inizjattiva u nimplementaw din il-politika. Fuq il-preċiżjoni tad-data mill-autoritajiet tal-Istati membri kull sena l-Qorti tal-Awdituri issemmi dan fir-rapport annwali tagħha illi ħafna żbalji setaw ġa jiġu identifikati fuq level ta' stati membri, il-Kommissjoni u l stati membri użaw l-informazzjoni kollha dispozizjoni tagħhom ser tkun qegħdin tagħmlu sabiex ittejbu s-sitwazzjoni hawnhekk grazzi. Komissar bitte. Komissarju jogħġbu. Forsi ntikom eżempju mill-settur tal-enerġija il-faċilità Connecting Europe u l-finanzjament konġunt ta' infrastruttura transkonfinali għal gass u l-elettriku. U l-kapacità ta' sħazna u għal l-aġġornament tan netwerk tagħna għall-elettriku kellna 1.8 biljun euro illi kellhom jintefqu f'dal l-oqsma Jekk din hija s-sitwazzjoni tagħna, hemm bżonn nibdew niddefinixxu x'inhuma l-miri. Pereżempju fl-integrazzjoni tal-pajjiżi Ewropej kollha fis-suq tal-gass u l-elettriku. Irridu nevitaw sitwazzjoni fejn stat membru jirċievi gass minn pajjiż darsi biss irdu diversifikazzjoni ta' sorsi u infrastruttura. Il-prezz tal-gass nixtiequ mbaxxuh li jekk inħarsu lejn il-Litwanja, l-Latvija, l-Polonja, l-Estonja u l-Finlandja, naħseb li diversifikazzjoni tal-ejjun waslet għal aktar u aktar kompetizzjoni. U wasal ukoll għal aktar kompetizzjoni fussu intern. Maċċanna il-teddida ta' bojkot fuq rasna. U għal proġetti kollha hemm bżonn niddefinixxu x'ridu niksbu fil-livell Ewropew. Imbagħad nistgħu nkejlu r-riżultati eh, mal-miri u naraw konniex effiċjenti biżejjed. Naraw u xtajb namluħ dal fil-livell Ewropew, jamluħ darba fil-livell nazzjonali fuq digitalizzazzjoni u enerġija l-affarijiet kienu ċari, simplifikazzjoni għad-direttiva ħaġa li rridu nistudjaw bis-serjetà, hemm bżonn ta' kubertimati kooperazzjoni mill-Stati membri. Li kollhom ma' responsabbli l-implementazzjoni. Grazzi, Sinura Jela Sender. Grazzi, President. Jina xtaqt nsemmi l-żewġ eh, portafolli li għandek fidejk inti l-enerġija u l-ekonomija digitali. Sinti, għed eh, t-nsemmi biex tiħu fidejk il-kwistjoni tal-budget. Ftit ta' xrilu inti insistejt li kena bżon li Spanja tiġi eh, multata, tiġi penalizzata u sanzjonijiet iġifiri li Spanja tiġi mċaħda minn ħafna mijiet ta' eluf ta' fondi strutturali wara il-sagrifiċi kollha li kienet għamlet Spanja u l-Portugal. Anka meta l-kollegi tiegħek fil-Kummissjoni eh, kienu deċidew li m'hemmx għalfejn sanzjonijiet inti xorta bajt tinsisti fuqhom. Għalhekk kiena bħala Spanjola, bħala membru parlamentari Spanjola li mħasba ħafna dwar l-effett li dan kellu fuq ċittadini Spanjoli kollha li ma jistgħux jifmu għalfejn wara dawk is-sagrifiċi kollha kien hemm it-teddida ta' sanzjonijiet, jiena xtej nkun naf kif nista' nkun naf inti illi li mhux se tarġa' iġibruħek b'dan il-mod li mhux se terġa' tinsisti fuq sanzjonijiet bħal dawn. Tema ta' Haushaltspolitik ta' Mitgliedstaaten. Fuq il-kwistjoni ta' politika budgetarja għall-Istati membri, Aħseb irridu noqdu attenti sabiex il-Eurozone u iż-żona euro ma tinfiritx fuq dan. Għanna il-Kommissjoni toħsib illi il-regoli ġun forzati għal pajzi ta' zona euro, hawnhekk jizistu regoli, hemm responsabiltajiet ta' żewġ naħat. Aħna naqalaw kritika minn Spanja u l-Portugal, per eżempju, Imma għanna argumenti minn Ġermanja, Finlandja u l-Olanda pejzi oħrajn, daqsant il-koll ruol tal-Kommissjoni u li nizguraw il-firda ma tikbirx imma n-minimizzawa. Għanna six-pack, two-pack, Maastricht, diversi regoli li jridu insegwu. L-MP Colmer staqsa regoli kolla kienux ser jitwarbu. Ma wastiċ raħar ta' dinja smajniħ tħassi pal dan, pero nifem kemm huma importanti fondi strutturali, per eżempju għal Portugal, għal Spanja, u jina konċju ta' dan. Nara l-investiment dal-pajizi u naf li minnajr fondi Ewropej u programmi ħafna affarijiet jispiċċaw meħdmux. Jina minix rappresentant ta' gvern ġermanis fil kummissjoni jina Kummissarju ġej mill-Ġermanja, twilit fil-Ġermanja, imma għandi responsabilta Ewropea. Dan jottu kol għall-Ispanjoli jew kull inkostat membru ieħor. Li jina Ġermaniż hawnhekk huwa irrilevanti fl-aħħar mill-aħħar. Sur Czarnecki. Grazzi, Signor President. Sur Komissar Komissarju, grazzi ta' prezentazzjoni tijak, kandi mistoqsija mnaħti għaj. Sur reċenti minn waħda mill-unitajiet tal-Parlament Ewropew fil-finanzjament tal-NGOs. Il-triparty system hija konsidrata illi waslet għal zida fotit u din ħaġa illi qablu maħanka partit interessati oħra illi ippruvaw jiksbu data mill-FTS. ma l pjanijiet tiegħek sabiex dis sistema titjieb? Hemm xi skadenza wkoll li fiha qed eh, tipprevedi li ssir ħidma? Kummissarju Kirbu. Njażum parti mis soċjetà ċivili u ma parti minn uh, Dan ix-xogħol jsir fuq livell volontarju ma jikkomplementaw il-Parlament, Kummissjoni il kunsill fuq livell lokali u anka reġjonali u fuq livell nazzjonali u anka livell Ewropew. Għandi eh, rispet lejn ix-xogħol tagħhom u nippromovu l-NGOs hija ħaġa importanti fil-kontest tal-finanzjament eh, taħt t Ewropew madana kollu min jiġi finanzjat tal-Budget Ewropew għandu jkun suġġett għal kontroll budgetarju wkoll. U jrid ikun suġġett għall-awditjar mill-qorti tal-awdituri u Olaf Trid tkun evoluta kważa biex tiżgura illi kull min qed jikseb fondi mill-Unjoni Ewropea ma jwettaqx xi tip ta' frodi. Dan huwa suġġett ġenerali għal fondi differenti u bla dubju ma rridux niddiskriminaw kontra dak jew liħor u iva xogħol tal-NGOs aħna nirrispettawh. Grazzi, l-Onorevoli Ali. Grazzi s-Sra Presidente, waħda mill-sfidi prinċipali li tifaċċaw l membri fuq finanzi Ewropej għas simplifikazzjoni f'dan ir-rigward il-proposta tiegħek għall-anqas biżit amministrativi għal beneficjari u użu effettiv ta' strumenti finanzjarju u amministrazzjoni iktar sempliċi u preċis xanna bżonn. Fil-waqt li edin periodu importanti ta' implementazzjoni tal-MFF u prioritajiet reġenderizzati napprezzaw il- rrida tijak li tkompli fuq dak l ta' qablek li tkompli kooperazzjoni mal komitati li għawta ta' prutu tijak. Aktar sforzi eh, hija man disponsabli għal sabiex nżidu kredibilità tal-Unjoni Ewropea. U l-pjattivizmu Ewropew li rizultat l-implementazzjoni sissa wassal għal riżultati pożittivi, però nifmu li dan il-pjan hemm bżonn eh, nerġgħu nirrivedu x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq proġetti kbar fuq livell Ewropew u introduzzjoni tagħhom sabiex ta' membri jibbenefikaw minn dan u t-tieni. Nixbet l-attenzjoni għal problema marbuta mal-implementazzjoni tal ta' program fi dan MFF u d min nibdew dan il-programmi fil perdutu budgetarju presenti ħafna friġ u eh, post-posti u dan ir-rigward x'inhuma il-komplikazzjonijiet fil-budget Ewropew illi jistaw jitfaċċaw anka brabta ma' situazzjoni tal-Brexit. Għal-Komissar, Peter? Sur Komissarju, kħarbu. Għal programmi kollha tagħna fuq kull livell irdu nsibu bilanċ bejn semplifikazzjoni, tnaqqis tal-pis amministrattiv, imma rridu wkoll nevitaw kull tip ta' użu eh, frodolenti ta' dal-fondi jew nuqqas ta' effiċenza min-naħa l-oħra. U dan huwa partikolarment il-każ fuq livell Ewropew. Meta nħarsu lejn il-programmi fuq livell lokali, naf illi mhuwiex faċli pereżempju eh, fil-qasam ta' programmi fuq il- xara zaza, per eżempju, imma dan fuq level Ewropew aktar kompless, għandek 28 eh, kultura differenti ta' amministrazzjoni, ta' ġestjoni u eh, modi differenti kif wieħed jagħmel ġestjoni ta' dal programmi. Qabel fil-Ġermanja kont nispjega għall bdiewa kemm kien diffiċli qed jikseb finanzjament għall-agrikoltura ma rridu jipproduċu u jbija, ma rridux komplikazzjoni żejda. Dan fimtu tajjeb, ma dana kollu, jek nħares lejla affarijiet un perspettiv differenti, jek tħares il programmi agrikoli kollu li għanna, greening per eżempju, niprofaw nipromovu l-ambjent u natura. Kien diffiċli illi t-simplifika aktar U xikultant ikonna dal problemi vera? Jek tħares lejn l-NMFF prezenti u simplifikazzjoni li possibbli irdu napprezzaw li ċertu pizzit amministrativi huma essenzjali sabiex il-fondi jintużaw tajjeb mod responsabbli u ma jkunx hemm korruzzjoni. Grazzi. Is-Sur Dennis De Jong. Commissaris Oettinger, een van de vragen van de... Grazie ħafna, commissario. Oettinger? Mistoqsija xaqtin ressa hija marbuta mal-lobbies kif taħdem magħhom. Kellek 336 naqa, u ħafna minnhom kienu mal-lobbyist minn kumpaniji kbar, u l-bqija kienu minn gruppi ambientali, trade unions, NGOs, etc. etc. mija biss pero kienu NGOs li mhumiex minn kumpaniji kbar inti għat l-eswiġa pal tal-bit minn ġew għatam il-problemi li faċċaw il il-fondi illi lobby group soħrajn għandhom u ma ħafna ola minn dawk tal-NGOs. Għal daqstant, kif b'mod attiv tindirizza ħtiġijiet ta' dawl gruppi oħrajn? Kien hemm grupp ta' esperti li qal illi għandu jkunem xi tip ta' komprens għall ispejjeż Ma nafx inti inti x'favur ta' dan, komissarju kjoġbuk. Fl-aħħar seba' snin kelli ħafna laqat ma' organizzazzjonijiet mis-soċjetà ċivili, NGOs, trade unions u livell nazzjonali, reġjonali, anka livell Ewropew ovvjament. Qatt ma kien hemm ment fuq noqqas ta' finanzjament. U jekk tares lejn l-ekonomija digitali, jekk inti ġdita din l-idea tista' tara li kien hemm eluf ta' talbiet mill-SMEs minn organizzazzjoni internazzjonali fuq livell nazzjonali u fuq livelli differenti. Il-Kamar tal-Kummerċ mhux l-industrija f'ċertu pajjiżi fukaw fuq digitalizzazzjoni. Jiena żorċ 30 u 40 avveniment fl istati membri sabiex ninforma ruħi fuq revoluzzjoni digitali li ninsabu f'nofs revoluzzjoni u rridu nqodu attenti li xkun nqodux attenti l-Ewropa ser tispiċċa mafġa bejn l-Istati Uniti u l-Azja. Mux kustjoni biz ta' industrija, kustjoni ta' xol, xol għazzaza, għal ġenerazzjoni li jmiss ta' ma' nisa u U din mhijiex xi ħaġa li l-Kummissjoni tista' toħloq. Inti naqsu l-rekursa nabbubat fil-mija kull sena, tiħat ikseb ix-xorb infrastruttura u taħriġ. Ġifieri għandi bżonn ekonomija tal-istati membri kollha. U għandi bżonn il-kumpaniji kbar u żgħar jgħatu kontribut kelli diskussjonijiet ma' rappresentanti mill-industrija sabiex niddiskutu kompetittività, nitkellmu dwar xogħol Un niksbu investiment fl-Ewropa. id diskutajt ma' Cisco, Alibaba, Hewell Packard u oħrajn sabiex nippruvaw inżidu l-attraenza ta' uniku u bnadi oħra u kolinkwa soċjaldemokratiku demokratiku liberal, persuna mill grupp tal-ħodor, kraħs jagħmel l-istess, senka l-ħodor fil-Ġermanja jagħmel l-istess ħaġa. Jgħidulna għandi dmir nitkellem għall industrija sabiex nuri kemm l-Ewropej attrajenti. Grazzi. Grazzi. Kellim li miss. Komissar mill-2014 eh, il tqajt mal-komunità aktar minn oħrajn għandek wieħed mill-iktar rekords bilanċat fil-laqat ma' lobbies u għandek interpretazzjoni dubjuża ta' trasparenza anka e, ċertu affarijiet ma tqaġġax barra laqat ma' tiegħek. Hemm problemi ta' trasparenza ta' l lobbies mal-Kommissjoni kollha, però l-istorja personali tijak miex garanzija fil-qasab ta' trasparenza li li titratta tajb ma' lobbyists u titrattom eh, kif xira hija essenzjali sabiex tagħti stampa sabiħ anka fajnejn iċ-ċittadini. Se tagħmel fuq dan se tibdel ir-regoli preżenti il-jekwet mill-partijiet, eh, jekwet mill-partit jekk mill-parti jekk parti titlob laqam, mux bil-forsa titilom u kol fuq azzjonijiet fil-ġejjeni. Aġir mux xira se jiġi eh, indirizzat kif suppost minn ħatijak? Kommissarju kjoġbuk. Fuq l-istoria personali tijaj. Jek tistaqsi li sorbutik il-kollega tijak, u jafni, jafni tajjeb. Għandi Ivan, l-ġifijiet personali tiegħi. U naħseb illi fil-fat li kien fil-Parlament Reġjonali miegħi għal diversi snin, naħseb jista' jtik stampa ċara ta' dan. Full kompetenz tiegħi, infrastruttura digitali kien waħda minnhom, broadband per eżempju. U anka s-settur ta' telekomunikazzjoni kollu kemmu. U dan kien qasam ċentrali, ħaġa ta' importanza kbira għanna infrastruttura promettenti ħafna f'dan qasam fl-Ewropa. Jekk trid soċjetà gigabits, għandek bżonn it telecoms għal daqstandu importanti il-atturi nazjonali, Ewropej, raġjonali u lokali u kol. Dawn kelli ġajn sab fissu unka atturi ġodda jnalt għajt ma kompaniji varji ta' sekonzjoni BTSM, għanna l-dirti u BTSM li ħaġa illi kienet fiċar l għumetat ħat il-mandatin, kena l-pakket telecoms, dan kien parti ċentrali mix-xogħol tiegħi jinka f'Settembru tas-sena li għedit, u minħabba dan ix-xogħol eh, da ma stax tagħmlu mingħajr ma tkellem is-settur, trid tużaħ l-arfin tas-settur. U jina n ninterpreta ix-xogħol tiegħi. Jekk tħares lejn digitalizzazzjoni tal-ekonomija, u l-biljoni ta' f'investiment li qed nitkellmu, nitkellmu 500 biljun ta' investiment li hemm bżonn fil-fiber optics per eżempju, din mhix xi ħaġa li tista' tikseb mingħajr ma taħdem mas settur, ġifri da diskussjonijiet huma importanti ħafna. Ma nasibx li dan huwa noqqas, dan huwa parti integrali mix-xogħol tiegħi bħala Kommissarju għall-Ekonomija Diġitali. Grazzi. Għanna lista, għanna problem bil-lista ta' kallima. ma nafxaw xiktar kellima mill-li FDD survalli mxet narax. Naddu mela s-sur Zetowski, grazzi President. Nittama l-mistoqsija tijaj musset dejek daqs il-mistoqsija ta' dawk li tkellmu qablin, għandi mistoqsija waħda. Belina membru tal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju ċertu istituzzjonijiet mhux lesti kooperaw fuq awditjar u l-proċedura ta' kottanza, per eżempju, l konsell Ewropew. Ilu żmien twili evita diskussjonijiet fuq awditjar ta' istituzzjonijiet Ewropej. U ċittini Ewropej ma dan ma jaqblux. Jgħidunna ħarsu lej l-ispezzjoni Ewropej, ma mux trasparenti. Il-predeċessur tiegħek u jgħat rimedju inti taf bija problema l-istindirizza imbagħad mistoqsija supplementari sabiex nikkomplementa dak li qalu l-kollegi ta' qabli għaliex fil-fatt ħadu il-klim inħalqi wara l-2020 se tkun qed ħejji baġit ġdid 2020-2028 se tinkludi prioritajiet bħal teknoloġi ġodda, innovazzjoni u sikurità interna. Grazzi. Komissarju Kjoġbok. Naħseb illi huwa ċari li s-soċjetà demokratika għandha bżonn tkun mill-qrib ċittadini kemm jista' jkun fejn għandu xaqsam kemm il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill, dan għanna bżon niksbuħ sabiex naħdmu mod stabli, id-demokrazija taħdem fuq il-bil u għalhekk Nistaw nifmu l-lum ġunata fejn nitjibu fuq dan il-qasam. Aħna għedin naħdmu aħjar fejn għandu xaqsam anka social media, anka konferenzi, anka press conferences per eżempju, kif anka namlu kuntat ma' parlamenti nazjonali, eccetera, eccetera. Naħseb illi importanti wkoll illi l-membri parlamentari fil-kostituenzi tagħhom jikomplu fuq din il-ħidma naħdmu fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali rridu naħsbu fuq l-aspett ta' trasparenza. Fl-Ewropa naħseb li hemm livell tra ta' trasparenza f'ċerta livelli iktar minn min oħrajn. Min ġili konna problemi fejn għandhom xjaqsmu l-ċittadini, il-numru ta' ċittadini, meta tqablu ma' numru ta' MPs, aħna imsieħba l-ideal Ewropew huwa jibbażat fuq mm, gvernijiet fuq livelli differenti li nimplementaw flimkien il-miżuri tagħha fejn għandha x'taqsam il-riċerka, l-innovazzjoni, il Naħseb li nkunu qegħdin nżidu il-valur eh, għall-Ewropa u għalhekk irridu nkomplu nżidu dawn il-proġetti fl-10 snin li ġejjin. Grazzi Sur Gajer. Grazzi ħafna fil-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mod ta kif nistgħu naqsu il-, -il ir-rata ta' żbalju għall-Unjoni Ewropea ma nixtieqx nidħol f'ħafna dettal, però naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna fejn għandha x'taqsam il-leġittimità tal-politika Ewropea. Naħseb li anka din tinfluenza wkoll il-sentiment euroxettiku kemm il-darba anka nitkellmu fuq din fuq dawn l-iżbalji, fuq il-frodi u x'jiġri bil-flus u għalhekk importanti li naraw x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu din ir-rata ta' żball. Hemm ċerta oqsma bħal agrikoltura, il-politika reġjonali, fejn il-rata ta' żbalja waħda eh, għolja Naf il-rapport ta' l-qorti tal-awdituri kemm il-darba jsemmi dan il-punt fir-rapporti tiegħu kull sena mhux qegħdin nirċievu l-informazzjoni adekwata u għalhekk diffiċli tieħu l-miżuri f'dawn l-oqsma għalhekk nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan. Kummissarju, Naħseb li il-ħidma ta' dan il-kumitat li tissemmi inti huwa kruċjali għaw ħafna informazzjoni u inħedġiċkom biex tkomplu taħdmu bl-istess mod il-kustjoni tara ta' tażbal hija importanti u naħseb illi miexja t tajba l ma rata ta' 3% flok 4.4% edin nirkupraw Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żbalji, frodi, korruzzjoni, eh, jew nkellgħu ma żbalji iżgħar, żbalji umani. Għalhekk importanti illi nqisu x'inhu eżattament dawn l-iżbalji biex forsi nkun nistgħu innaqsu din ir-rata l-2 fil-mija jekk mhux iktar minn hekk importanti li nkomplu nikkoperaw mal-qorti ta' l-awdituri kelli xie diskussjonijiet preliminari mal-President ukoll. Naħseb li jekk norb turrata ta' zbal mal rendiment inkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa utli ukoll. Anka l-inqisu l-ċittadin Mija xi ħaġa importanti jiena min-naħa tiegħi se nkompli l ħidma illi saret mis-Sinjura Georgieva biex niżgura illi l fondi Ewropej jintużaw fl-interess taċ ċittadin Ewropew. Meta inħarsu lejn il-fondi strutturali u l-agrikoltura dan il-punt jorbot ħafna wa importanti. Grazzi l-kellima illi limis Mela, l qabel kollox is-sena il tajba jidher li hemm ħafna kollegi li għandhom burda ta' tajba illum qed jirringrazzjawk għal mistoqsijiet għal risposti konkreti tiegħek, però jina dawn il-risposti ma tantx smajthom u għalhekk nixtieq nerġa' nagħmel referenza għal ċerta punti inti qed illi trid tifoka fuq ir-riżultati, fuq il-progress li sar, kif ukoll l-impatt pożittiv fuq il-budget, kif ukoll għall-partit interessati. Però sfortunatament hemm żewġ punti importanti li mhux qegħdin jissemmewk, jiġifieri l-aspett ta' tmexxija u dak ta' kontinwità. Din dan l-aspett ta' tmexxija għandu bżonn rwol eh, ta' xi ħadd illi qiegħed immexxi dan l-aspett min sa jkun din il-persuna. B'dan il-mod eh, inkun nistgħu anka niżguraw l-aspett ta' kontinwità. X'qiegħed tagħmel inti u x'ħad tagħmel inti fuq dan l-aspett ta' kontinwità. Xi ħaġa li semmit ukoll il fuq il-private jets jekk inti Eh, lest illi konna proposta konkreta fuq dan il-punt. Importanti li konna risposti konkreti fuq punti bħal dawn. Il-Kummissarju, jekk joġbu. Fuq it-tieni punt. Naħseb illi tajt ġustifikazzjoni eh, komprensiva, diġa, u anka bil- bil-miktub tajt risposta fuq il-budget jibbażat fuq ir-riżultati. Ħanati eżempju mis-settur tal-enerġija jekk nafu illi illi kien hemm xi problemi fis-settur tal-gas, kien hemm monopolju, kien hemm nuqqas fi provvista. Ir-riżultat huwa illi konna iktar minn fornitur wieħed li konna aktar kompetizzjoni, konna netwerk aħjar biex jissir dan l-Estonja, l-Latvija, l-Finlandja għandhom bżon investiment minn tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-mira hija illi nżidu s-sikurezza tal-enerġija f'armonija wkoll mal-prezz tas-suq Ewropew. Jekk ikollok anka ehm, pipeline, tkun anka tista' tkejjel ehm, kemm jgħat e, e, kemm qed tintuża din il-riżorsa. B'dan il-mod inkunu nistgħu naraw jekk il-proġett ikunx ta' suċċess jew le. Fejn għandu x'jaqsam it-tmexxija kull il-Kummissarju jkollu mit-tmexxija tal-qasam tiegħu. Minnu responsabbli mill-kultura, minnu responsabbli minn qasam ieħor, hekk taħdem il-Kummissjoni. Intom qegħdin eh, hemmhekk biex taraw li kollox qiegħed jimxi b'mod tajjeb. il-mira m'għandix tkun biss mira tal-Kummissjoni. Il-Parlament għandu jgħid jekk jaqbilx bluzu ta' ċertu fondi sabiex naraw xinu l mira tlet jew erba' snin illi ġejjin, u mbagħad naraw eżattament x'inkunu ksibna wara dan il-perjodu. Naħseb li din hija xi ħaġa illi nistgħu nħarsu leha fil-kontest tal-MFF li jmiss. Grazzi. Grazzi. Mela aħna qegħdin naraw żieda eh, ta' sentiment kontra il- is-sistema preżenti. Ħafna ċittadini qegħdin jitilfu il-fiduċja fil-proġett Ewropew u ma jħossux illi il-proġett Ewropew qed jaħdem fil-favur tagħhom. Bħala il-Kummissarju Baġitarju naħseb inti jista' jkollok influenza dwar kif l-Unjoni Ewropea se terġa' tibni relazzjoni tajba ma' dawn in-nies. X'inhuma l-idejat tiegħek għal kif tista' toħloq din ir-relazzjoni aħjar l-Kummissarju? Naħseb illi biex namlu dan eh, fil-politika finanzjarja u anka budgetarja tana għamilna ħafna ħidma il-qoddim, per eżempju fuq riċerka kena programmi fuq computers u fil-snin 80 konna fuq qoddim net ta' din l-industrija. L-lum il-ġurnata waqajna l-ura. Illum il-ġurnata il ġurnata waqajna l ura illum il il ġurnata ma nix bżon supercomputers f'kull reġjun, irridu naraw eżattament x'inhuma il-fondi illi għandhom dawk li jaħdmu fir-riċerka u fl-industrija u kif dawn jistgħu jintużaw. Importanti illi naħadmu fl-imkien ma l-istati membri u jkonna supercomputers bħal dawn illi jkunu disponibbli għall-użu eh, fl-Ewropa u hekk nkunu qegħdin anke innaqsu l-ispejjeż dan japplika wkoll għal setturi oħrajn. Irridu wkoll inqisu l-aspett ta' subsidiarity u nkun nistgħu anka nagħmlu skambju ta' prassi tajba jkollna solidarjetà aħjar, xogħol aħjar u anke ntejbu s-sitwazzjoni f'reġjuni differenti. jekk inkunu nistaw nsibu ġustifikazzjoni għal kull euro illi nonfqu nkunu iktar trasparenti maċ-ċittadini tagħna u b'dan inkunu qegħdin anka naffettwaw il-livell nazzjonali. Grazzi, Kummissarju, fir-risposta tiegħek fuq il-pjanar għal Fond tal-Iżvilupp Ewropew inti qed illi fejn għandu xaqsam l-MFF, inti qed tħares lejn sena 2020. Forsi aħjarek inħarsu lejn il-preżent illi anka naraw mm, jekk hemm x'mod iktar flessibbli ta' kif nużaw dan il-font. Anke ta tqis il-Brexit u il-telf ta' fondi illi sa jkun hemm forsi għandna bżonn inħarsu lejn dan il-fond mod iktar immirat. Nixtieq ukoll tikkumenta wkoll fuq il-kooperazzjoni aħjar li jista' jkun hemm flimkien mal-Parlament u kif jista' jaħdmu l-istituzzjonijiet differenti fuq dan. Mela, fejn għandax taqsam il-flessibilità, naħseb li din hija xi ħaġa li taħdem fl-interess ta' kulħadd għanna flessibilta eh, diġa fuq diversi aspetti u ksibna ħafna ħafna diġa però importanti illi nqisu wkoll il-flessibilità għandha ċerta limiti jekk tħares lejn budget speċifiċi rridu naraw kif jintużaw fuq eh, livell ta' kuljum u għalhekk rridu nkunu realistiċi naħseb li però diġà mixin fi triq tajba. Issa fuq il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp l-IDF ġifiri għanna storja ta' kważi 60 sena għal dan il-fond. Huwa importanti u l-lum ġurnata huwa importanti iktar mill qatt kien fil-passat. Dan jaffetwa mm, l-edukazzjoni, s-sigurtà fil-pajjiżi tagħna, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi mm, illi huma fetwati mod speċifiku bil-kriżi tar refuġjati Naħseb illi fil-proċess ta' reviżjoni u fil-kont test tal-MFF li jmiss, irridu naraw kif nistaw nresqu dan il-font iktar viċin tal-budget. Jiena minn ħati preferi li kunem u koll aħjar ikonna ftit fondi milli ma jkunx hemm fondi fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn kooperazzjoni mill-Kunsill mill-Gvernijiet Nazjonali xukoll għandna bżonn il-flus minn dawn l-awtoritajiet. Dwar Brexit din hija sfida eċezzjonali illi rridu nqisu wkoll il-lajnuna tal izviluppi importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea d-dajem nibqaw n-iswa fil-prioritajiet tagħna. Kellim li jmiss is-Sur Pirinski fl litra ta' Sur Juncker ta' Novembru 2014 inti eh, responsabbli illi tmexxi reviżjoni tal-MFF kif ukoll il- viżjoni ta' wara l-2020 kif ukoll li tindirizza il-nuqqasijiet tal-budget Ewropew. Taraf illi l-ikbar sfida hija li m'għandniex biżejjed eh, riżorsi anka brabta mal riżoluzzjoni tal-Parlament tal-Ulju tal-2016 illi eh, tgħid li l-limiti tal-MFF huma baxxi iżejjed u li qegħdin f'limitu estrem. Is-sur Is-sur Juncker jgħid illi l umġenata għanna stat membru ġdid, ġifiri stat membru mamul minn dawn eh, iż-żazax edha u taqbel illi dawn għandhom ikunu l-priorità tagħna li għanna natu, natu iktar fondi għal-ġlida kontra il-qat fost iż-żazax Fir-risposta tiegħek dwar ir-riżorsi inti li illi rapport ehm, Monti mhuwiex wieħed vinkolanti. Jiena nħossi li risposti bħal dawn mhumiex aċċettabbli. Eh, xi ħadd li suppost qiegħed immexxi din il-reviżjoni. Eh, mintix tinduna illi jekk dawn ir-regoli ma jagħmlux ma jagħtux riżultati tajbin mela dawn iridu jinbidlu mhux nibqgħu għaddejjin kif sejrin issa, ma naħsibx li dawn huma risposti tajbin, sur kummissarju, jek joġbok. Il-Kommissjoni bdiet taħdem fil-ħarifa li għaddiet fuq il-revizjoni ta' nofs il-mandat. Aħna, imbagħad rridu inkomplu naħdmu u intom ukoll għandkom rwol importanti biex anka nżidu dan l-aspett ta' flessibilità kena u koll kwistjoni ta' pagamenti fl-2014, din xaġa li solvejn, għedin nħasu l-2019 l-2020 fuq l-impenni miftuħa għal dan il-periodu naraw ukoll anka riżorsi mill-lat strutturali u jina nemmen bisħiħ illi il-parlament għandu argumenti tajbin eh, minnaħa umma anka il- il-konsil jina naħseb li qed niprofa nagħmel huwa illi nkun ximkien fin-nofs li nkun ikol dan ir-rwol ta' medjatur. Għandna wkoll il-Youth Guarantee xi ħaġa importanti li nagħtu eh, ċerta tama li żgħażagħ għal futur tagħhom u naħseb li dan għandna niddiskutuh ukoll fil-Parlament Ewropew. Grazzi, Sur Komissarju, Sur President, naħseb importanti li nqisu li għandna ċerta djufija fil-ġestjoni tal-fondi eh, strutturali ġili kuna frodi li laqas biss tiġi irrapportata. Eh, issemma u koll li rridu namlu distinzjoni bej il- Rata ta' zbal u anka l-frodi, edin jintilfu ħafna flus, ġili kunem anka kazit ta' frodi li jihdu wis eh, snin biex insolvuhom. Ma nafx għandek xi ideat ta' kif nistaw naġlu dan il-proċess. Mistoqsija, inti bħala komissarju sa tagħmel biex tiżgura li fuq livell nazzjonali jkun hemm kontroll aħjar u li kollox jimxi kif suppost. Għandu jkun hemm pini iktar ħorox meta jkun hemm frodi fuq fondi strutturali. Aparti minn hekk taqbel illi membri, stati membri illi użaw dawn il-fondi strutturali b'mod eh, tajjeb, jekk għandux ikun hemm dialogu aħjar bejn dawn li stati membri li jużaw dawn il-fondi u daw li issa edin jużawhom biex ikun jistgħu jtejbu l-pożizzjoni ekonomika tagħhom mhix sempliċement xi ħaġa li għandha tagħmel kummissjoni ma l-istati membri bejniethom. Kommissarju? fir-rapporti li se nippreżenta din is-sena se nkun qed naħdem fuq dawn il-punti kollha. għanna proposta għal Leppo ġifiri l-Uffiċju tal-Prosekutur Ewropew, Pubbliku Ewropew. Aħna qegħdin naħdmu kollha flimkien biex naħdmu kol il-punt tal-VAT. Naħseb Apparti minna kinti semmejt fuq dawn, dawn l-istati membri li l-om fl-Unjoni Ewropea u dawk l-iktar li huma li daħlu iktar riċenti. Hawn min għandu interessi differenti, għaw min ma jriċ li ċerta reġuni jkunu iktar foqra minn oħrajn. Ħantik per eżempju fil-Ġermanja għal kull euro illi jmur fil-fondi strutturali fil-Polonja aħna konna domanda ah, ikbar għal l-inġinerija u għal industri oħrajn. U għalek ma toġobnix il- ma, ma, ma biex meta nużaw terminoloġija net taxpayer, naħseb li din hija xi ħaġa li taħdem ta' benefiċċju għal kulħadd jekk insaħħu l-Ewropa kollha kemm hi. Għaliex imbagħad ir-reġjuni differenti jkun jistgħu jagħmlu skambju ma' xulxin. is Gajer. Grazzi, jina ħsibt li kont l-unika ġermanista dik l-opinjoni, ma s ninduna li il kommissarju għandu l-istess fema tiegħi. Forsi fil-Ġermanja bdiet eh, pal speċi ta' rivoluzzjoni kulturali. Għanna, għek spiss jiġu eh, gruppi ta' nies iżuruna u naħseb li ħafna minnhom interessati f'din il-kwistjoni tal-lobbyists. Għalhekk, Jekk il-parlament qed jinsisti fuq din il-kwistjoni ta' min ikellem il-min u għalfejn u meta, mhux biex nikkomplikaw il-ħajja tal-kummissarji. Sempliċement hawn ħafna lobbyists jiena bħala SND pala membru tal-SND u kollem nis minn trade unions, pajzi, eccetera li eh, mikelmuni dawn huma lobbyists. Għana sempliciment rridu illi ma jkunem lebda forma ta', ta lebda source ta' influenza fuq min jiddeċidi l-leġislazzjoni. U għalek, importanti li eh, nirrispettaw it-trasparenza, permess ta' trasparenza nsolvu din il-kwistjoni tal-fiduċa. Para minn hekk, mhix biss kwistjoni ta' influenza fl-laqat li huma definiti bħala laqat, Jina fil-raġunament tal-Kummissjoni rajt li qed argumenta li ma kienieċ fil-verità laqa. Però mm, ma tantx inżili dak l-argument. <clears throat> Naħseb l-importanti li konna kemm jista' jkun trasparenza dwar min qed ikellem minn min, x'tip ta' eh, idea ta' tiġu trasmessi forsi mid-dinja barra lejn min għandu pożizzjoni importanti fil-Kummissjoni. Kommissarju, Mela dwar l mistoqsija tiegħek, it-tweġiba hija iva bla dubju. Dwar it-tieni, naħseb li nistgħu niddefinixxu da xejn aħjar dwar kif nużaw ir-reġistru tal-lobbyist. Jekkux f'Dusseldorf, f'Stuttgart jew Berlin, forsi mhux kulħadd jifem dan il-kunċett bl-istess mod, għalhekk forsi hemm affarijiet li nistgħu niċċaraw, jem affarijiet nistaw ntejbu. Inti naħseb li ħabib ta' xi isqof tal-Knisja Evangelika u ilek ħabib tiegħu snin. u forsi inti tiddiskuti miegħu il-Trattat tal-Lisbona jista' jkun illi dan iżda ma jissemmix. Allura dak x'għamlu nqisuh bħala lobbying jew le. Forsi inti eh, tintaqa' ma' xi ħadd l-ajruport b'kombinazzjoni. Forsi sempliciment eh, tkun bil mek, għall-affariet jek taqra gazzetta, allura nis xamlu ħat ma jista' kelmek, jekk inti qed hemmhekk bil-qeda kelmu, ħajkelmuk, allura fejn hija dik il-linja, fejn jibda l-lobbying u fejn jispiċċa. E, hemm bżonn li noħorġu forsi bi proposti biex niċċaraw da xejn l-affarijiet biex konna definizzjoni aħjar. Naħseb illi l-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju e, jew pjaċiri jerġa' jiddiskuti dan il-punt għaliex inna żmien naħdmu fuqu jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-ġlida kontra l-frodi. ma nafux eżatt x'inhuwa il-riżultat ġudizzjarju il-bażi qed tkompli tinbidel minn żmien għal żmien u għalhekk diffiċli illi ngħidu xi ħaġa definita dwar il-riżultat u dwar u dwar affarijiet oħra lek il-mistoqsija tiegħi hija inti kif se torganizza il- ħaddiema li ser ikollok miegħek sabiex ikun iżjed faċli li wieħed jikkontatjak. Kien li kella siru koll evalwazzjoni tad-dipartiment tijak u ħarġet ċifra b'sitt numri sa xini l-opinjoni tijak. Mela dwar. Dwar it-til mistoqsija ma nafx ma nistax nifhem xinija il-raġuni legali għalfejn jina ma nistax nuri dak il-rapport l-Parlament. Jekk mem lebda raġuni legali għalli xina mandiċ naddilkom dan il-rapport mela naddijulkom umbat nidiskutuħ. <clears throat> Fil-kabinetti għaj ser ikun hemm persuna speċifika illi ser kollha fidejha l-ġdida kontra l-frodi. Dan ser ikun xaħat li mhux jaħdem fuq xejn iżjed ħlief dan. Dan il-rapport li ser irrasaq din is-sena ser ikun il-kompetenza ta' din il-persuna. U dana dejjem bil-rispett lejn il-bżonna trasparenza fil dipartiment tiegħi. Jina nistanka najdilkom iżet il-qoddim minn ser tkun din il-persuna la darba jkolli il-diskussjoni tal-bidu. Ta' si, signora Tinger. Iva, grazzi, President. Jina, Smajtek tajt issa li fin-negozjati dwar il-budget, il-Parlament jitlob iżjed budget il-konsiljati inqas u inti se tkun hemmhekk fin-nofs bħala intermedjarju. Iżda l-qorti tal-awdituri kemm il-darba għaltinna illi Spiss isir l iżballi li jkun hemm politiki ambizzjużi ħafna u ma jkunx hemm budget biżejjed allokat għalihom dak huwa l-ewwel żball. Għalhekk, inti dana tafu sew għaliex inti e, fil-fatt inkarigat minn dan, taf li bħalissa mhux biss il-Parlament iżdanka l-Istati membri qegħdin jitolbuk iżjed politiki, iżjed politiki ambizzjużi dwar il-refugġati, per eżempju, politika dwar id-difiża u s-sigurtà dejjem fid dawta ta' kollu li qed jiġri mhux biss fl-Unjoni Ewropea manka ehm, lilin. U jew koll obbligazzjoni tal-Kummissjoni li xi Kummissjoni hija responsabbli biex tressa il-proposti u l-inizjattivi naħseb għalhekk illi jekk inti Eh, tħu f'dejk il-portafol tal-budget għandu jkun f'dejk li tibqa' titlob iżjed budget għaliex mingħajr flus, mingħajr fondi, mingħajr rizorsi diffiċli li nibdew nħadmu politiki tajbin. U minnajr rizorsi ma jistax ikonna politika, ma jistax ikonna politika ta', ta difiża, ta' sikurtà, ma jistax ikonna politika tal-refuġjati, xek ma jkonniġ budget ta' tal dan, minn fejn ser nġibu l-flus, minn politika tal bidja minn politika tal-impiegi, tal-riċerka, minn fejn. Għalek, jekk inti eh, issa sir responsabli mill-budget, inti titkun l-ewwel wieħed li tiġġiela tal-iżjed budget. Mhux ser ikun il-Parlament, il-Parlament ser jgħinek imma ser tkun inti illi ser eh, titlob dejjem iżjed risorsi sabiex il eh, sabiex kun jistgħu jitwetqu dawk l-inizjattivi li resa l-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament. il kummissjoni il parlament barra ħafna populisti fil-fatt li eh, jixtiequ li dan li qed insemmina ma jisehx. Għalhekk naħseb li għandek tkun taf inti li se tkun l-ewwel wieħed illi eh, ser kollu l-obbligu illi jitlob iżjed eh, fondi. Mill-rapport manti ser naraw mbagħad minn fejn ser jiġi dawn il-flus, imma ser tkun inti li titlobhom. Iva, sinjura deputata, jiena nista' ngħidlek li skur sar ikolli eh, biżejjed enerġija u ser ikolli livell ta' impenn sabiex neħossi b'dan kollu. Naf li anka f'pajjiżi hemm ċertu reġjuni li qed jitolbu żjed fondi strutturali hemm il-Ministri għall-Bidja, l-Ekonomija u oħrajn illi eh, hemm ċertu stennijiet minnhom u xi kultant dawn il-ministri għandhom biss nofs ir rizorsi li għandhom bżonn. Għalhekk, importanti li stati membri jingħaqdu fil imkien u ikollom politika koerenti dwar il-budget. Qed nirreferi wkoll l-istati membri li għamlu użu iżjed limitat mill-budget għalek tajab li tuni opportunita sabiex nara nista' nikseb jina għan niprofa Eh, naħdem mod kemm jista' jkun trasparenti dwar dan. Kellim li miss. Il-sur Ġvjefska. Grazzi, kommissarju, naf li forsi għajjajt imma aħna mill-Komitat tal-Affarijiet Legali se nagħmlu erba' mistoqsijiet biss ser ikunu konċiżi u speċifiċi biex m'għandhomux Sissa l-Brexit ma tantx semma imma il-konsekwenzi finanzjali tal-Brexit huma pjuttost evidenti. Aħna għanna xi kompetenza dwar li regolamenti personali. Għaliex inti fit-tweġiba bil-miktub tiegħek konfermajt li l-Kommissjoni għal-esta illi tagħti lajnuna meħtieġa lil-ħaddiema li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea li huma Ingliżi. Għandi mistoqsija dwar min huwa diġà pensjonanti u jkella wasal biex jirtira u min huwa dawk li ġejjin mill-Renju Unit. Il-pensjonijiet xorta se joħorġu mill-budget Ewropew, allura Inti x'beħsibek tagħmel dwar dan fin-negozjati tiegħek mal-Renju Unit? X'set argumenta inti illi ir-Renju Unit ikompli eh, ħallas parti ta' mill-fondi lejn il-budget jew inkella imbagħad ser tkun l-Unjoni Ewropea li tibda tieħu ħsieb dawn il biex tiffinanzja dawn il-pensjonijiet. Mela, jekk għandek persuna li twildet fil Unit jew inkella li għandha nazzjonalità Ingliża, għandha dritt għal pensjoni bħal kwalunkwe persuna oħra li taħdem mal-istituzzjonijiet. jekk għandek xi ħadd li qed jaħdem b'mod attiv mal-istruzzjonijiet aħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nassiguraw illi persuna Ingliża illi taħdem mal-Kummissjoni ma tispiċċax fi żvantaġġ għaliex ir-Renju Unit ser joħroġ mill-Unjoni Ewropea qed inlestu għan-negozjati u jiena eh, huwa fidejja li rressaq l-istatistika u ċifri li hemm bżonn. Għalissa sfortunatament ma tantx għandna eh, nies mir-Renju Unit li qed jaħdmu mal kummissjoni fil-verità dana issa jirriżulta li huwa vantaġġ. Però għasnin li ġejjin ser ikkonna nibqaw eh, nħalsu il-pagi u il-pensjonijiet tika mhix se tinbidel minħabba l-fatt li Renju Unit ser jitlaq. Dawn il-ħlasijiet ser jibqaw jiġu inklużi fil-kalkoli tagħna jew perata jew inkella b'mod eh, jew kella f'daqqa. Għaliex jina konvint li ir-Renju Unit b'xi mod irid eh, jikkompensana ta' dawn il-pagamenti u aħna jridu nirrispettaw l-obbligazzjonijiet tagħna ma' dawn il-ħaddiema. Kelli ma' limis. Iva, grazzi. Komissarju, inti taf li l-istruzzjoni tagħna speċjalment il-grupp politiku tiegħi, huma attivi ħafna fil-ġlieda għal opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel. Inti spjegajt li inti favur il-gender mainstreaming. X'beħsibek tagħmel sabiex tara li kun hemm iżjed nisa li jieħdu pożizzjonijiet għolja fil-kummissjoni Imbagħad dwar dawk in-nisa li qegħdin fil-boards manageriali ta' xi kumpaniji inti jisser kif se jitlaqqa flimkien l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-Parlament minnaħa u minnaħa l-oħra tal-Kunsill. Għawek qed nitkellmu fuq xi ħaġa li anzi f'din il il-punt huwa propju il-partit tiegħek u pajjiżek illi ma jridx imexxi l qudiem dan id-dossier. Tista' tgħidilna forsi x'passi jistgħu jittieħdu sabiex inkunu staw nagħmlu progress dwar dan il-fajl. Ich glaube zunächst rein äh, vertrags- und verfassungsrechtlich, das Jena naħseb li jekk inħarsu äh, lejn äh, xinu ma leġijiet naraw li dan kollu jaqa' taħt äh, kompetenza tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu dwar il-soq tax-xogħol u il-soq waħdini tal-Unjoni Ewropea u diskriminazzjoni. Dikka diskriminazzjoni fil-fatt għandha effett importanti fuq x'jistgħu jkunu l-prospettivi tal- tal-ħaddiema u naħseb illi fil-fatt għandi kompetenza legali għawek sabiex nressaq liġijiet fil-Ġermanja hemm regoli li għal ċertu pożizzjonijiet li applikaw għal ċertu pożizzjonijiet maniġerjali u rridu naraw issa l-gvern il limis forsi kif eh, jekk ser mhux ser ikun hemm xi żviluppi f'dan il-qasam. Meta nitkellmu dwar kapijiet ta' dipartimenti u kapijiet tal-unitajiet, fil-snin li ġejjin ser ikun hemm ħafna nies illi ser jirtiraw u naħseb dikka ser tkun opportunità li għandna nużaw sabiex kemm jista' jkun natu palata lill-żaża u lin-nisa. Għandna numru ta' ħaddiema magħna li għadhom żgħar u nixtiequ ninkoraġġhom sabiex anke japplikaw dawn il-pożizzjonijiet għolja. Ser ikun hemm bidla ġenerazzjonali u naħseb ser tkun opportunità tajba ħafna u għalhekk hemm bżonn ta' iżet motivazzjoni, iżet taħriġ eh, anka n nisa sabiex ikunu jistaw jieħdu dawn il-pożizzjonijiet jiena min-naħa tiegħi ser nagħmel dak kollu li nista. Eh, Naf li l-unika diskriminazzjoni pozittiva li hija permessa fil-istituzzjoni tiegħi hija dik favur in-nisa. Kellim li miss. Iva, komissarju għandi żewġ mistoqsijiet fil-qosor. L-ewwel qed inti fl-introduzzjoni tiegħek qed illi tixtieq illi l-Unjoni Ewropea tibqa' tattira għażjed ħaddiema. Forsi għandek xi ħaġa konkreta f'moħħok dwar x'beħsibek tagħmel dwar dan. U t-tieni għandek intenzjoni illi tirrevedi ta' sin ġeografiku tal-ħaddima li jaħdu mal-Unjoni Ewropea, din importanti li mhux biss pal membru parlamentari mir Repubblika Ċeka, imma nkalix forsi permezz ta' hekk inkomplu inżidu mal-valur tal-proġett Ewropew. Grazzi. Die Attraktivität eines Arbeitgebers bemisst sich ja in verschiedenen Faktoren kemm minna ħaddem ikun attraenti hija xi ħaġa li titkejjel b'diversi modi qed nitkellem dwar il-settur Ewropew, qed nitkellem dwar il-gvernijiet nazzjonali jew dwar is-settur privat. Fis-settur privat dejjem diffiċċju Eh, nis li għadhom zaza, intelligenti li huma speċjalisti, per eżempju fil-qasam ta' enerġija jew inkella tal-informatika. Naturalment meta xi ħadd tifittex impjieg. L-ewwel ma jħares huwa kemm ser jaqla jekk ser jaqla biżejjed biex jitma' lill-familja tiegħu. Umbat ħares ukoll lejn x'ser ikun qed eh, x'inhuma l-ispejjeż li ser jkollu ta' kuljum per eżempju, jek tara x'inhuma l-ispejjeż, x'inhuma l-oli tal-ħajja, per eżempju, fil-Lussemburgu jew fil-Brussell, tinduna li huma pjuttost għoljien eh, imbagħad l iskejja l tfal wieħed jara jekk u xali ġibli sabiex ikompli jistudja jew ikompli jitħarreġ, wieħed jara x'ċansijiet għandu li hu promotion, jara kemm ser jkun qed jaħdem sigħat. Jiena naħseb illi li koll li inti taħdem 40 sija fil-ġimgħa naħseb li ħaġa ġettabbli, iżda mhux iżjed. U aħna rridu inpoġġu eh, lil nifsna lil nfusna fiż-żarbun ta' minħaddem, irridu naraw li aħna nkunu attrajenti meta mqablin ma' eh, ma' kumpaniji oħra li li ħadmu n-nies. Madan kollu jekk aħna eh, nżommu il-pagi dejjem fuq l-istess livell għal numru ta' snin, jekk innaqsuhom jew inkella jekk innaqsuhom gradwalment jew minnaħa l-oħra nżidu il-sijat tax-xogħol hemmhekk inkunu qegħdin eh, nimbuttaw lej ix-xifer. Iridu naraw eh, x'inhija anka situazzjoni f'pajjiż differenti, f'ċerti pajjiżi ma ta' hemm inqas inċentiv illum il-ġurnata li wieħed imur joqgħod Brussell milli kien hemm qabel. Hemm dawk l-istati membri illi sejbu fl-Unjoni Ewropea wara l-2004 fl-2004 jew wara illi hemm bżonn anke jilħu livelli tal-istati membri l-oħrajn. U ser ikun hemm opportunità. Il Fisni li ġejjin ser ikun hemm iżjed nies li ser jilħu l-età tal-tirar nitkellem dwar ħaddiema li huma mill-ewwel 15 stat membru. Għalhekk dik se tkun opportunità għal nies minn stati membri oħra sabiex javvanzaw fil-pożizzjoni tagħhom. L-Onorevoli Duran. Grazzi. Suretinger, jina smajt sew dak li għattinti u inti kemm darba semmejt li inti għandek ħafna esperjenza warajku għalek. Nistaw forsi nwarbu l-possibilità li inti eh, toħroġ b'xi staqarrija u eh, tissen kliem illi forsi mhux xieraq. Però inti ġieli ħriġt ġiri qed taffarijiet li huma kienu diskriminatorji u kull ma milt kien illi tlabt skuża għandek dawk l-episodji minnaħa u minnaħa l-oħra issa se tkun responsabbli mill-riżorsi umani. Ma nixtiex nidħol fal-fejn inti qed li qed. Però ma taħsibx li kieku kont omosessuali forsi kollix diffikultajiet fil-naħdem miegħek, taħseb li nkun nistgħu naħdem miegħek mingħajr ebda biżgħat u mingħajr ma e, ma naħseb illi dak li tajt inti ser iweġġani. Ma taħsibx li għandek bżonn tuża l-esperjenza li għandek biex tevita dawn id-diffikultajiet l-Ewropa mhuwiex ir-reġjun tiegħek Baden-Württemberg iżda ikbar. E, L-Ewropa għaddejja minn e, diffikultajiet u ma taħsibx inti li Eh, bl-arfin tijak għandek tirringrazzja li Sur Juncker iżda ma taċċettax eh, li kollok li tkun inkarigat mill-rizorsi umani. Jina jiddispjaċini ta' dawk il-kommenti. Pero naħseb li jekk tares lejn l-aħħar seba' snin ta' ħidma li għamiltina fuq livell Ewropew, tista' tara illi il-diskriminazzjoni ma tider imkien jekk tħares pereżempju fid-DGs fejn jaħdimt qabel u mal-kollegi li jaħdimt qabel dawna żgur jgħidulek illi jina għatma mill-ċej negattiv. Naħseb illi tista serraħ moħħok jiena mhux ser nippermetti li kien hemm diskriminazzjoni fil-matul il-ħidma tiegħi. Damit sind wir am Ende dieses Meinungsaustausches mit Mela bekk wasanna fit-tmim ta' dan l-iskambju ta' femit ma' tlet komitati. Grazzi lill-Kummissarju u grazzi anka lis servizzi tal-Kummissjoni li ħejjew u koordinaw din il-laqa. Grazzi eh, wara din laqa il-Komitat ta' Kontrol Budgetarju ser jkun fir-raba solar u l-Komitat li jor ser jiltaqa għada. Jiena eh, smajtkom meta intom mettu li tixtiequ taraw il preżenza tan-nisa u f'pożizzjonijiet olja eh, naf li s-fondi tal-izvilup, kif għedet s-Sinjura Ġorġeva, ser jibqaw kunu disponibli. Grazzi ta' dak il-laqat intemma wek u ser jiltaw il-koordinaturi. Jekk tippermettu li fissem il-Kumitat tal-Budget xtaqt ngħid li laqa tal-koordinaturi tagħna ser tkun propju f'din is-sala u se nibdew ħames minuti oħra. Iżda, il-Kummissarju suppost għandu minuta biex jikkonkludi. Eh, Fragen und Bewertungen, die ich Jena xtaqt ningrazzja lill membri kollha tal- kummenti tal-mistoqsijiet, naprezzom, noħdom bis-senjeta. Naf li hemm bżonn diskussjoni iżjed wiesa fuq numru ta' punti mal-tlet komitati, mal-koordinaturi u anke mal-rapporters. Jina ċert illi għanna ħafna affarijiet komuni bejnietna u li